Ciao Teresa. Good morning. We can... Lodwa tajba, nistaw nibdow il laqa tana. Please, colleagues. Jek jużobkom kollegi. Good morning to you all. Lodwa tajba lil kulħadd. Allora, apriamo la seduta odierna con eh, la, solita, eh, la consueta approvazione dell'ordine del giorno. Niftu la tana bil-agenda tana tassoltu, pala punti u l-enin tal-agenda tana na żewġ votazzjoniet fuq l-opinjoni tal-rapporter Buzuttil u Xuntis fuq l-attivitajiet tana tal komitat Peti, il rapporter Chichester il-rapporter Oken li għanda l-opinjoni taħħa mbagħad l-opinjoni ta' Bostinaru u dak ta' l-onorevoli Valian. Mbagħad għandna xi petizzjonijiet li ser ikunu fuq il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni tal-edukazzjoni eh, fil-Litwanja, petizzjonijiet fuq l-annimali li jiġru fit-toroq, fil-pajjiżi differenti fl-Unjoni Ewropea, mbagħad se niddiskutu fuq l-żjara ta' Tarif f'Berlin dik ta' Romanija wkoll li kien hemm talba l posponiment sal-laqgħa li jmiss tal-Kumitat. Fir-rigward il-prezenza tal-petizjonanti, jina nfakkarkom li ser ikunu prezenti il-firmatarji tal petizzjonijiet miktuba f'isem 11, 12 u 13 fir rigward il-laqa ta' filgħodu u mbagħad bat laqa ta' wara l-ofsenar ser ikunu preżenti il-firmatari tal-petizzjoni fil-punti 16, 17 u 18. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal dawn l-aħbarijiet nitlob l-approvazzjoni tal-moniti tal-minuti għall-aġenda tagħna u anke fuq il-posponiment ta' żjara fir-Romanija. M'hemmx oġġezzjonijiet mela l-aġenda adottata kif ġiet modifikata. Ressa u koll l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat ta' 27-28 ta' frar 2012, hemm oġġezzjonijiet xaħat jitkellem? Mela approvati ż-żewġ minuti tal-laqat li għaddew ġew imqasmin bħal f'kull laqa l-annessi għall abbozzi tal-aġenda li bħal dejjem ifakkarkom li jitqisu bħala approvati kif ġew imqasma jekk m'hemmx ehm, oġġezzjonijiet min-naħa tal-kollegi li jitresqu quddiem il-kumitat. M'hemmx komunikazzjonijiet oħra min-naħa tal-President Mela ngħaddi issa għal punt numru 5 fuq l-aġenda tagħna. U niftaħ il-votazzjonijiet. Għanna żewġ dokumenti għal-votazzjoni. L-ewwel dokument huwa l-opinjoni tal-20 preokkupazzjoni ewlenija ta' ċittadini u l-imprizi tal-Unjoni Ewropea rigward il-funzjonament tas-suq uniku. Il-rapporter huwa l-kollega Buzuttil. Non c'è. Li mhux qiegħed hawnhekk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 nivvotaw l-ewwel fuq il-punt numru 6 tar-rapport Xuntis u mbagħad ir-rapport ta' Buzuttil biex bekk il-kollega jilħaq jiġi fostna. Perfetto, allora passiamo alla votazione. Tajjeb, wisq mela ngħaddu għal votazzjoni issa tar-rapport Xuntis u nitlob l-ewwel lill-kollega jekk jixtieq xi jitkellem qabel il-votazzjoni. Jekk jogħġbok. Nadilek il-kelma. Jien minix is-Sur Xuntis, is-Sur Trianti Filidis li qed nirrappreżenta Sur Xuntis li qiegħed fil-Greċja u għalhekk naqbel li ngħaddu bil-votazzjoni minnu fih. Grazzi. Allora, apriamo. Tajab wisq, niftħu il-votazzjoni. L-emenda wieħed, paragrafu wieħed, onorevoli Tabżadi. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda tlieta, paragrafu wieħed tal-kollega Xuntis minua favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddi. Emenda 2, paragrafu wieħed Kollega Jar u Salavrakos, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda erba, paragrafu wieħed tal-kollega Mulzer, minwa favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda ħamsa, paragrafu wieħed, tal-kollega Valesa, partijiet maqsuma, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-tieni parti, minu a favur, kontra, Taqa jekk approvat l-ewwel parti mela l-emenda ta' tieni parti ta'. Nitlobkom skuża tajt il-President, it-tieni parti taqa peress li għaddit l-ewwel parti. Emenda 6, paragrafu 1a tal-kollega Tabġadi, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti, l-ewwel favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. It-tieni parti, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess wieħed tal-paragrafu 2, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 2 paragrafu Emenda 8 tal-paragrafu 2 tal-kollega Hartong favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nirrepetu l-votazzjoni jekk jogħġobkom kollegi. Emenda 8 paragrafu 2 kollega Hartong. Favur. Kontra.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 Quindi ripeto la votazione. Nerġaw nirrepetu l-votazzjoni fuq l-emenda 8, paragrafu 2, prezentata mill-kollega Hartong. Min huwa favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 11, paragrafu 2a, kollega Xuntis, favur, kontra, astensjonijiet, addit. Kompromess 2, paragrafu 4, min huwa favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 16, paragrafu 4a, merkis favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 17, paragrafu 5, Miranda, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 18 paragrafu 5a, xuntis. Hemm emenda bil-fom minna ħata rapporter. Hemm oġġezzjonijiet tal-emenda bil-fom? Le, jidher li mhux il-każ mela nivvotaw kif inhu emendat. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 19, paragrafu 6, Miranda, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 20 xuntis paragrafu 6 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 21 paragrafu 7 xuntis favur kontra astensjonijiet għaddit. 22 paragrafu 7a xuntis favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 23 paragrafu 8 Miranda favur kontra astensjonijiet. għaddit. Emenda 24 paragrafu 8 Mulzer favur kontra astensjonijiet, għaddit. Emenda 25 paragrafu 9 Hartong li qed jitlob tħassir minna ħata l test favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 26 paragrafu 9 xuntis favur kontra astenzjonijiet għaddit. 27 jar salavrakos dejjem paragrafu 9 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 28 paragrafu 9a Paksas favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Parag kompromess ta' paragrafu 10 favur kontra astenzjonijiet addit. Emenda 34 paragrafu 11 Mulzer Emenda teknika minua favur kontra astenzjonijiet approvata. Emenda 35, paragrafu 9a, Nikolas Salavrakos u Peter Jar. Favur, kontra, astenzjonijiet, addit. Emenda 36, paragrafu 11a, Merkis, favur, kontra, astenzjonijiet, Addit. Emenda 37, paragrafu 12, Jar, favur, kontra, astenzjonijiet, Għaddit. Emenda 38, 39 u 40 jaqaw. Naddu issa l-emenda 41 paragrafu 12a ta' bġadi. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 42 paragrafu 13 jar favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 43 paragrafu 14 jar Salavrakos minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 44 paragrafu 14a Paksas minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 45 paragrafu 15 Mulzer favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 46 paragrafu 15 Vertman favur kontra astensjonijiet. għaddit. Emenda 47 paragrafu 15 Amerkis favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 48 paragrafu 15 Xuntis favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nifutaw fl-ħanet fuq l-opinjoni kollha kemm min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni unanima. Favur. Il-kollega Buzuttil hija ta' fostna issa. Is-sur Xuntis jixtieq jitkellem jekk jogħġbok. Iva, President, jekk tippermettili, L-emenda numru 2 suppost waqat. Ġala darba l-emenda 3 kienet approvata. Għal daqstant l-emenda numru 2 maddiċ. Ta' jepwis, grazie ħafna. Grazie ta' dan il-punt u manka ta' xogħol li għamilt kollega Xuntis. Issa ngħaddu għal votazzjoni tal- opinjoni li miss wasal rapporter kollega Buzuttil għal daqstant naddu l-votazzjoni ta' l-opinjoni ta' Sur Buzuttil. Kollega Buzuttil jixtieq jitkellem? Le? Mela naddu mill-ewwel għall votazzjoni, naddi għall votazzjoni tal-paragrafu wieħed artiklu 2 Prendergast. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 2 artiklu 3 Prendergast favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 3 ġiet irtirata, kompromess wieħed artiklu 4 huwa favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 6, artiklu 4a, xuntis, partijiet separati, naddu għall-ewwel parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Naddu issa t-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 7, artiklu 5, Prendergast favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 8 artiklu 5a xuntis favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 10 artiklu 6 xuntis favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 10 artiklu 8 prendergast favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 11 artiklu 8a Becker favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 12 ġiet irterata, Ngħaddu issa l-votazzjoni tal-bozz ta' opinjoni kollu kemmu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit anke din b'unanimità. Nirringrazzja lill kollega Busuttil għax xogħol li għamel għal din l-opinjoni. U hekk temmejna il-ħin għal votazzjonijiet. Nalqu l-votazzjonijiet. Issa naddu għal diskussjoni fuq rapporti tal-punti 7-8 u 9 l-ewwel rapport fuq l-aġenda tagħna hija dik fidejn il-kollega Chichester fuq rapport annwali tal-attivitajiet tal kumitat tal-Petizzjonijiet. Kollega Chichester, nadilek il-kelma. Uh, thank you, Madam Chairman. Grazzi ħafna, Signora Ce, jgħata u pjaċira lija illi nintroduċi dan il-rapport ta' bozza dwar l-attivitajiet ta' dan il-komitat waqt l-2011. Jiena nixtieq nefasizza xi żewġ punti mit-test biex niġbet l-attenzjoni tal-kollegi tagħna fuq dawn iż-żewġ punti Umbat nitlob il-kollegi biex jikonsidraw l-istatistika li huma tant interessanti li jinsabu fil-dikjerazzjoni spiegatorja. L-ewwel punt huwa l-laqa li natu deċiżjoni tal-Parlament biex eh, jipprova jiżviluppaw portal iżjed prattiku fil-website tiegħu. Fil-rigward tal-petizzjonijiet aħna nixtiequ ninkoraġixxu u naffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini tagħna għal proċess tal-petizzjonijiet. Ovvjament aħna żgur li se ngħidu hekk peress li aħna l-Kumitat tal-Petizzjonijiet iżda fl-istess mod aħna nixtiequ nagħmlu hekk. It-tieni punt tiegħi jinsab fil-paragrafu 4 fejn nikkonfermaw determinazzjoni tagħna biex nippromovu u niddefendu l-drittijiet fundamentali ta' ċittadini tagħna. Billi nużaw l-influenza politika tagħna naħseb li dan huwa fattur ewlieni ta' dan il-kumitat li nistgħu niġbdu l-attenzjoni għas sitwazzjonijiet um, partikolari biex um, inġielu l-awtoritajiet nazzjonali jistħu. Dan huwa importanti jekk maħtieġ se jkollna iżjed pot setat eżekuttivi. Nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni għaż żewġ temi li uh, eh, jerġgħu joħorġu matul il-sena l-ewwel net it-tħassib tagħna dwar il- Is-sitwazzjoni tal-proprjetà, kwistjonijiet tal-proprjetà fil-Spanja u hemm numru ta' paragrafi li referu għal lejda de Costa in partikolari. Eh, din hija eh, zona li hija ta' problema. Um, dan huwa importanti biex nipproteġu l-ambjent kostali ta' dan ir-reġun. Irridu nipproteġu l-drittijiet ta' min ta' sidin ta' proprjetà minn eh, azzjonijiet legali retrospettivi. U hija problema kbira. Barra minn hekk hemm paragrafu 15 fejn nistiednu il-Kummissjoni biex tissaħħaħ il-valutazzjoni tal-impatt ambientali numru ta', petizzjonijiet li jidru qoddim dan il-Kumitat li għandhom xaqsmu ma' dan ma' din il-kwistjoni. U nixtiequ ninkoraġixxu valutazzjoni ta' impatt aħjar li jkunu indipendenti u koll bħala parti mill-proċess. Dawk huma il-punti illi xtaqt niġbet l-attenzjoni tagħkom għalihom u nixtieq nilqa nixtieq li jkolli l-kommenti tal-kollegi tiegħi. Nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni tagħkom għall-istatistika li aħna daħħalna fil-dikarazzjoni ta' spjegazzjoni Għax nasab li dana tatik stampa sħiħa tal-volum ta' xogħol li sar minn dan il-komitat u anki s-sors tal-petizzjonijiet. U xejrit partikolarment fil-petizzjonijiet li huma eh, meqjusa bħala meqjusin bħala ammissibli. U oħrajn li ġom ċaħta minn konsiderazzjoni tagħna x'mhumiex ammissibbli natu statistika dwar il-ċittadinanza il tal-nazzjonalità, tal-min jiprezenta il-petizzjoni, il-pajjiżi involuti, il-temi involuti, nidentifikaw id-drittijiet fondamentali, su intern, l-ambjent, eccetera. U analizzajna wkoll il-petizzjonijiet li jirrigwardjaw il-ambjent u anke fil-gwad tal-valutazzjonijiet tal-impatt u l-kwistjonijiet tal-iskart. Nanalizzaw ukoll id-drittijiet fundamentali involuti fi kwistjonijiet personali, ġustizzja u kull ma huwa involut mal-proprjetà. Għanna statistika dwar petizzjonijiet fuq is-suq intern għanna ħafna xogħol hawnhekk m'iniex se nidħol fih kollu, Issa biex biex nfakkar kom li sena l-oħra 242 um, ehm, persuna li prezentaw petizzjonijiet attendew hawnhekk il-laqat tal-Kumitat biex jitkellmu dwar tħassib tagħhom. U naħseb illi dan huwa importanti ħafna, importanti illi, illi dawn il-persuni li jistgħu jidhru hawnhekk fl-istituzzjonijiet. U um, ikonna l-prezenza tagħhom u bekk għandna ħafna tabelli dwar l-istatistika fid-dettalji dwar il-petizzjonijiet. Bekk, um, Sur President, dik hija l-introduzzjoni u jiena nilqa' kull kumment li um, lesti li tagħmlu dwar da kollu. Grazzi ħafna, Sur Chichester, issa Sur Villan, jixtieq jitkellem Signora Basescu, grazie ħafna xtaqt nirringrazzja Sur Ċiċista għal rapport eċellenti tiegħu nixtieq nisħaq xi ftit affarijiet napprezza ħafna illi illi inti sot hawnhekk naħseb li huwa importanti li r-rapport isemmi l-affarijiet mhux jitkellem in ġenerali, jekk titkellem in ġenerali aħna nuru li qed inżommu mal-liġi dan huwa importanti u ħadd mhux jieħu interess fil il-kumitat mhux se jkun interessanti u naħseb li hekk għandu jkun ir-rapport ta' kull sena tagħna. Mela xi ftit punti inti tajt fuq il-rapport ta' Sinjor Costa importanti miex il-liġi għax il-liġi hija differenti fi Spanja Il-problema hawnhekk hija il-trattament arbitrarju hawnhekk mhux li l-liġi ġiet inforzata. Id-dover tagħna huwa li nikkontribwixxu għal eh, għall inforzar tal-liġi trasparenti u konsistenti. Lady Costa m'għandix tistaġeb eh, fil tal-infurzar tal-liġi mill-autoritajiet. Għatma jena sen insa meta jena kont flukanda, Valencia, u kont bil-qeda kważi kważi b'saqajja fil-bahar. U jena kont qed niddiskuti din il-liġi u din il-lukanda ovvjament imbenat eh, biksur tal-liġi u kienet ovvja U jina stajt nifem dak il-persuni li prezentaw il-petizjoniet kienem ħafna minnom. Nishtiq nisħaq u koll il-fat li oġobni ħafna li inti semmejt il-kwissjoni tar roma l-ICI, eh, Roma hija importanti ħafna għax eh, din hija kwistjoni ta' diskriminazzjoni fowro li qed titwettaq fl-Ewropa u semmejt il-numru ta' petizzjonijiet u kif għanna naħdmu fuqhom. Insomma, kollox kollox grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sir Willem. Grazzi ħafna, Presidentu, grazzi l-Sur Chichester għal dan il-rapport u għal eh, kommenti ta'kom pala introduzzjoni jiena nista' nappoġġa dak li jien il jett u bekk minis nirrepeti l-istess punti, speċjalment fil-gwart tal-portal u dak li għadu kif għal Mr. Alekan. Nista' nerġa' lura għal dawn il-punti iżjed tard. Nixtieq inressaq suġġeriment. xi premessi jistgħu jiżdiedu li jittrattaw ix-xogħol tagħna għax naħseb li ksibna xi titjib mill-snin ta' qabel iżda qatt hemm eh, wisa għal iżjed eh, opportunitajiet għal iżjed titjib. Jina sen natikom eżempju u se nirreferi għal passatemp tiegħi għal skużani, mux passatemp, iżda ehm, ħaġa um, li d-dejjaqni. Ma naħsibx li għanna nittrattaw il-kwissjoni tal pensjoni tal għax wasal iż-żmien eżatt qabel il, il qabel l-elezzjonijiet. Naħseb illi għanna nkunu nistaw nitolbu l-membri biex jaħdmu fuq il-petizjoniet anki sal-ġurnata qabel l-elezzjonijiet biex bekk ma nitilfux sena sħiħa minħabba d-dawmin għal ħafna raġunijiet, minħabba l-elezzjonijiet, ċirkostanzi differenti, fej persuni jibqaw jistennew għal ħafna xhur. Naħseb li il-rapport annwali għandu jkun ta' opportunità biex nitkellmu dwar kif naraw il-setat il, il setat tagħna f'dan il-komitat fil tal-ċittadini tagħna fejn hemm il-linja ta' demarkazzjoni fejn il- fejn għanna ikonna inkjesta, għanna Motin li jieti iħarsu lejn il-seta ta' inkjesta li l-komitat għandu jkunu, fejn hija l-linja ta' demarkazzjoni, naħseb li għanna nkunu kawti u koll. U ma nixtieqx nofendi lil ħadd iżda nasab li għana najdu mod kawt ħafna illi għal ċerti petizzjonijiet ikun utli li konna rappresentanti tal-istati membri konċernati u il-Komissjoni u naħseb li għana nużaw dan il-rapport annwali biex nisħu illi għanna bżon xi mod biex naħdmu fuq dawn is-sitwazzjonijiet ċerti petizjoni ċi stati membri jħossu li jett rridu eh, jisom irridu jgħatu rendi kont Iżda aħna irridu nħarsu lej da kollu bħala l-aħjar prassi kif aħna għanna naħdmu fuq il-petizzjonijiet u dan id-dialogu għandu jisir dan il-mod ma nix eh, nitfa wispis f'dan il-rapport bwis emendi iżda meta tħares lejn it-tabelli Nasab li jkun utli li inħarsu iżjed iżjed fejn eh, fil-passat, iżjed eh, fit-tul ta' żmien fil-passat u mhux biss fejn eh, lejn is-sena li għaddiet u ta' qabel. Issa, grazzi ħafna Sir Wieland. Nixtieq nagħti l-kelma lis-Sinjura Bazescu. Qabel ma nagħti l-kelma nixtieq nawgurala għall-eluq żmienha. Grazie ħafna il-Shadow Rapporteur għal dan il-rapport, Sir ma setax ikun hawnhekk għax eh, kellu jivvota f'kumitat ieħor. Bek jiena qed nippreżenta il-pożizzjoni ta' grupp tagħna fil-gwart dan ir-rapport. Dan ir-rapport huwa wieħed tajje, però nishti nżidu paragrafu fil-gwart ta' kooperazzjoni eċċellenti li kellna mal-Ombudsman Ewropew barra minnek nishti unsemmu l-kooperazzjoni eccellenti li kena mal-Komissjoni mal Ewropea u um, l-esperienza li tatitna l-Komissjoni f'dan il-rapport biex ikonna iżjed kooperazzjoni u komunikazzjoni mal-persuni mal li prezentaw il-petizzjonijiet għanna nisħu fuq dawn l-aspetti għax deru fil-rapporti fil ta' kull sena ta' qabel u koll Nasab li għanna nsemmu l numru kbir tal-petizjonijiet li qed jiġu analizzati mill-Qorti ta' Ġustizzja barra minn hekk irridu nissuġġerixxu li bħala riżultat ta' tibdiliet tal-regoli tal-proċedura, il-numru ta' petizzjonijiet naqsu din is-sena t-tieni parti tal-paragrafu huwa mm, informali u għandu jiġi rekordjat il-Kumitat għandu sem importanti nemmen illi aħna maħniċ għanna aħna stess ninsistu fuq dawn il-kwistjoniet. Għanna ninsistu fuq il-kooperazzjoni mal-autoritajiet nazjonali u mal-Kumitati l-oħra tal-Parlamenti nazjonali. Għax naħseb li dawka jistaw jappoġġawna fil-attività tagħna fil-petizzjonijiet li jirgardġwaw il- il-liġi għal-żoni kostali fi Spanja ma naħsibx li dana għandu jiġi imdaħal f'ħames paragrafu għanna namlu taqsira f'dan il-firgwat dan il-petizjonijiet paragrafu wieħed nixti eh, nenfassizza kif għalis il-kollega tijaj sorpreda fil-iskambju ta' opinjonijiet li aħna t-naġlu wis jek najdu fil-dikjarazzjonijiet spiegattiva li aħna zidna il-petizjoniet fil-gwad tal-medja, il dawna għandhom xasum ma' libertà tal-kelma u libertà tal-istampa fil-Rumanija u fil-Bulgarija. Għax jekk nieħdu konsiderazzjoni il-kontenut ta' dan il-petizzjonijiet fil rigward tal-libertà tal-istampa, naraw li għanna sitt petizzjonijiet li għanna xasum mal-Ungerija, u għed eh, relatata mal-Rumanija, u għed mal-Polonja, u għed mal-Germania, u għed mal-Izvezja. mal u għed mal-Italja u għed mal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Il-grupp tiegħi bekk jixtieq jelimina il-teżijiet segwenti iż-żieda tan-numru ta' petizzjonijiet li għandna xaqsmu mal-mass media u mal-libertà tal-istampa. Dina tista' tiġi spjegata eh, permezz tal-problemi illi Rumenija u l-Ungerija kienu jtiffaċċaw fl-2011 naħsbu illi din il-frazi hija biss waħda spekulattiva u għanna imbidlu il-kidba unnek iżda eh, l-istess nishtiq u nirringrazzjaw ċiċista għal dan il-rapport u nittamaw li konna kooperazzjoni li rendi l-frott um, f'dan il-komitat. Grazzi. Issa Sur Villan jieġa jitkellem, skużani eh, iżda kienem ħaġa li jinsejta? Forsi nistaw ndaħlu paragrafu fejn ngħidu illi in ġenerali il-drittijiet fondamentali u l-libertajiet fondamentali għandhom jinżammu taħt iżjed skrutinju. U bekk kull sentejn forsi għandna jkollna xi workshop, grupp ta' ħidma jew eh, xi smigħ u nistiednu n-nies biex jitkellmu fil-gwart ta' dawn id-drittijiet bażiċi. Nasab illi dan jkun tajjeb illi um, ninvolvu ruħna b'dan il-mod. Mela żewġ kummenti żgħar naħseb li firgward tal-drittijiet tal-bniedem nistgħu nsemmu l-ismih li kellna kien importanti eh, ma kontx naf li kien hemm bżonn tiegħu, iżda naħseb li hija opportunità tajba u għandna nsemmu. U anki proposta eh, dwar il-kontinuazzjoni ta' xogħol tagħna anki kważi kważi sa wara l-elezzjonijiet. Jekk dan il-kumitat ma jħarriġ daqshekk lejn il-politika il politika eh, tal partiti nasab li tkun ħaġa tajba, tkun ta' ideja tajba. Iżda jiena rajt f'xi pajjiżi u rajt biċċar li stajt nara il-kulur tal-gvern tal fit-tweġiba ta' dan il-komitat. U jiena inkun nervuża ħafna għax nibża li qed inwaqgħu il-, il l-opinjoni tal-komitat tal tagħna jekk inkomplu anki sal-elezzjonijiet. Il-kelma li servila f'mument Ma nix ninsaw f'dan il kontest li aħna ninsabu fil-Parlament Ewropew, aħna nirrappreżentaw, ma nix ninsaw lil min nirrappreżentaw din l-idea li tal- ta' dera tal-parlament nistaw diskutu ħaġa oħra sa' sur Altani kħarġba? Sur Vila? Iva, jiena għet nifem dak li għet jint għal njura għadgħal u jiena tal-istess tħassib. Il-ħodor għadhom għadhom partit kważi kważi ġdid meta jkunu żviluppaw iżjed, saru iżjed maturi, jistaw jinvolvu ruħom ta' mekanizmi wkoll. Iżda hemm xi affarijiet li m'għandhom xejn jaqsmu mal politika tal partiti per eżempju il-missjoni il uh, eh, fact-finding mission fl-Awstrija jekk ma jekk ma tfurx fil-sajf ma tistax eh, tagħmel dan ix-xogħol u bekk titlef sena sħiħa. Grazzi li Sir Wieland, jekk ma xi kummenti oħra minn kollegi tiegħi nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Eh, Sinjura Floyd jekk jogħġbok. Sir Floyd, grazzi. Il-punt dwar dan ir-rapport sur Sena sa' li jista' jkun iżjed pożittiv l-2011 kienet sena fantastika f'ħafna rispetti f'dan il-komitat. Il eh, Kontet namel lista eh, darba l-oħra u kienet twila wis. Jina, tajt din lista l-erba affarijiet l net li bdejna naħmu fuq dan l-interface tal fuq l-internet, it-tieni li diġa semmejtu iż-żieda fil-frekwenza tal-petizjonanti li jidru fil-ewwel kuntatt tal-kumitat mal ma' min qed jippreżenta l-petizzjoni jiena kont osservaturi kien hemm osservaturi minn barra u naħseb li dawn huma affarijiet tajbin ħafna. Kien hemm affarijiet oħra wkoll u intelligenti tal-kwistjoni orali bil-proċedura tad-dibattitu inti daħħalt dan il-komitat fuq il-mappa tal-politika. Kontu emmek fi Strasburgu. Ija ħaġa tajba li il-petizjonant jieħu jieħu eh, trattament bħal dan u għet it-tella l-level tal-xoltana li konna interazzjoni bejn komitati u koll. Umbat punti ħor l-agenda tal-lum turi bitċar il-punt għandek il-trattament tal-gruppi tal-petizzjonijiet li jiet jidher fuqtu fuq il-kalendarju tal-parlament qed taħdem fuq il-firan u għali eżatt fl-istess ħin meta l-kumitat qed jaħdem fuq il-fajl li eh, huwa konness u bekk inti tkun fil-xogħol ġenerali tal-parlament u bekk tkun qed taħdem fl-akta fl U dini għaxejra tajba, nasab li għanna niċelebraw eh, dawn il-punti, ħaġa kwissjoni ta' ċelebrazzjoni. Nasab li l-affarijiet ma sejrin tajbin u bekk għandkom eh, tajdu prosit l-ilkom lilkom infusakom. sta għedija la palabra para rematare sta kwestjon. Sur Ċiċesta, grazie Presidenti, jena xen rispondi għal Xi punti li saru? L-ewwel net. Jiena smajt b'interess kbir fuq dan id-dibattitu fuq l-età tal-partiti politiċi u jiena nirrifletti li ngħid li jiena membru ta' l-iktar partit antik fid-dinja. U dana mhux biss bl-atteġġamenti tagħna ma' bil fat li aħna nistopravivu f'dinja li dejjem titbiddel. Mela fuq il-punt speċifiku ta' Vilan illi nkompru il-ħidma tagħna sa l-elezzjoni. Dana hija idea tajbax eh, se jżid tal-ċitament ġenerali ta' qabel l-elezzjonijiet. Però anki jiġbaħ il-pożizzjoni ta' Sinjura Oken illi jiridu noqogħdu attenti meta niġu għal ftit żmien qabel l-elezzjonijiet biex ma nabużawx il-pożizzjoni tagħna. Xi ħut minna jistgħu jagħmluh dan f'xi direzzjoni jew l-oħra. Nistgħu naraw ukoll xiġri e, darba li ġejja, kulħadd għandu dritt li kollu l-opinjoni tiegħu il-politika wara kollox hija bbażata fuq dan, Pero jien nara diffikultajiet, mux tant imħabba il-mod kif aħna nikkonsidraw il-petizjonijiet, imma imħabba reazzjonijiet minna ħata interessi kostituiti. Nara xiftit ta' diffikultà. Jena nishtiq najt li l-kollegi bħas Sinjora Bazisku jena naqbel ma dak li qalet u dana forsi jista' jkun rifless f'xi emendi xi li ġew suġġeriti għax naturalment aħna nixtiequ ntejbuh dan ir-rapport ekku possibbli mingħajr ma ntawlu ħwies biex nkunu nistgħu anke nkopru il-punti li saru. U anki il-rappreżentant tal-Kummissjoni eh, li kważi għalli biex inkun iktar entużjasta fuq il- Eh, punti tajbin tagħna stess. Jiena skużawni, imma jiena peress li konservattiv nipreferixi nagħmel iżballu noqgħod kawt u noqgħod lura. Però huwa veru li un nużaw l-istrument tal mistoqsijiet orali u nistgħu anki indaħlu emenda Però minix zgur li jiena irrit namel wis publicità fuq dan l-istrument, aħjar noqogħdu kwieti fuq dan il-mod partikolari illi wieħed ikun jista' jisfrutta il-proċeduri tal-Parlament. Għal daqstantina nirringrazzja l kulħadd nixtieq nirringrazzja anki l-segretarjat tal-ħidma eccellenti eh, mod partikolari wieħed Eh, membru wieħed tal-istaff tas-segreterija u li jena partikolarment nishtiq nirringrazzja. U issa forsi nistgħu nħarsu l-20 lejn il-kalendarju u ngħidu xi ħaġa fuq dan. Grazzi. Grazzi, Sur Chichester. Kif inti stess qatt eja niproponu kalendarja, kalendarju. Skadenza l-emendu 21 ta' Mejju, jekk intkom taqblu. Umbat il-kwistjonijiet jimxu uh, normalment skont ir-rapport annwali. Jekk memx, iktar punti nistaw naddu għal punt numru 8 jekk taqblu illi huwa opinjoni dwar il-liġi tal-proċedura amministrativa tal-Unjoni Ewropea. is e signora Auken Jena nishtiq nitkellem bid-danis u biex nżom manki l-interpreti Im I mean. Mela fuq din il opinjoni u rapport annwali jena nishtiq najt li aħna ġejna ispirati mill-pajizi tal-Tramuntana li għandhom ruol illi fihom hemm rol fondamentali ta' trasparenza tal-partiti. U dan huwa Eh, element importanti ħafna xi huma ċittadini li huma l-attività u mhux l-amministrazzjoni. Il-mod kif jaħdmu l-amministrazzjonijiet u li kollox huwa bbażat fuq iċ-ċittadin u eh, l-opinjonijiet ta' ċittadini u l-liġijiet li huma vantaġġ ta' ċittadini għandhom iktar priorità. Żewġ partijiet l-amministrazzjoni minnaħa waħda u ċittadini minnaħa l-oħra huma ugwali U aħna għanna u dimna sfida kbira. 73% ta' ċittadini Ewropej jgħidu illi l-istituzzjonijiet tagħna uh, fihom ħafna korruzzjoni skont eh, stħarriċ ta' Transparency International. Din hija sfida li aħna rridu nagħmlu ħilitna kollha biex niggarantixxu illi iċ-ċittadini tagħna ikollhom dejjem iktar fiduċja fl-istituzzjonijiet u bekk niggarantixu eh, liġi li jiġi applikat mod trasparenti. U dana eh, diġa huwa previst fil-karta l-ġdida l-artikolu 41 u 42 eh, illi f'dawn l-artikoli hemm miktub illi l-amministrazzjoni tajba hija dritt ta' ċittadini. Dritt illi huwa anki konfermat fil-liġi tal-Unjoni Ewropea u il- Kommissjoni Ewropea trid eh, tirrispetta dawn l-artikoli kemm tal-karta kif ukoll ta' trattati tal-Unjoni Ewropea u din hija parti mill-ħidma tagħna. U nixtieq ngħid illi sissa aħna diskutejna pratikament fuq is-soft law, però soft law ma jfissirx li namlu rakkomandazzjonijiet li m'għandhomx eh, li mhumiex vinkolanti eh, li huma sempliċement kliem li mbagħad ma jservi għal Imma le għandna bżonn ta' regoli ċari eh, li jiġu applikati mbagħad. Mbagħad wieħed mill-elementi li wassal għal diskussjoni anki mar rapporteurs l-oħra u għalli hemm bżonn ta' proċeduri ċari biex inkunu ikun ċar dak li aħna edin namlu, xini għal-ħidma tagħna biex nifmu ma drittijiet ta' ċittadini u rridu anki niggarantixxu. Anki per eżempju meta jkollna diskussjonijiet fuq l-aġenziji illi ma jirrispettawx il-liġijiet li rigwardaw eh, rapidità, le dana ma jfissirx illi eh, wieħed irid iħaffef eh, ix-xogħlijiet. Le jfisser illi kull proċediment għandu jkun marbut ma' ċerti miri. u għandu jkollu kriteri oġġettivi indipendenti li mandom xejx jaqsmu mal eh, l-interessi partikolari tal-partiti politiċi. Jina san istan semmix ħut minn dawn i suġġetti eh, per eżempju, eh, sikurezza flikel mm, u każijiet oħrajn fej kienem problemi partikolari fl-istituzzjonijiet Ewropej. Però rridu verament nkunu ċari. Jiena u kol nistenna li se jkun hemm kooperazzjoni eccellenti biex naslu għal rizultat pozitif. Grazzi, signora Oken, issa naddu għal Sur Jar. Grazzi. President. Jiena nirrappreżenta l-kollega Becker li huwa shadow rapporter li mhuwiex preżenti dal-ħodu. Nixtieq nagħmel żewġ kummenti fisem il-grupp l-ewwel net jina inħoss jina il-rapport nikonsidraħ importanti ħafna u nirringrazzja l-rapporter għal dan il-test daqsek interessanti u mimli messaġġi. B'mod ġenerali hemm kunsens u għal dastant m'għandniex problemi kbar. Pero fuq il-punt numru tlieta fuq il dispozizjoni ta' soft law nixtieq ngħid illi u veru illi b'dispożizzjonijiet ta' soft law biss ma nistawx niggarantixxu eh, proċedura amministrativa tajba rridu niggarantixxu anki hard law li konna liġijiet verament vinkolanti. U għal din ir-raġuni il-hard law trid tkun integrata bis-soft law. Din hija kultura għal daqstant ta' amministrazzjoni tajba orientament ta' servizzi ta' ċittadini. Aħna maħniex neħxu fil-qamar u aħna nafu illi hemm ċertu eh, ton xnatu l-liġijiet tagħna u din l-isfumatura hija soft law għaliex fil-kuntatt ma' ċittadini l-amministrazzjoni għandha tagħti sensazzjoni li ċittadin huwa iċ-ċentru tal-attenzjoni, tal-kura tagħna. U għalhekk aħna rridu ntejbu e, e, is-sitwazzjoni u ma rridux nittraskuraw id-dispożizzjonijiet ta' soft law e, għaliex dawn huma importanti ħafna. U mbagħad fil-punt numru 8, ċoħe fuq l-aċċess għad-dokumenti. Fuq dan is suġġett għanna dispożizzjonijiet li huma inqas vinkolanti. Ir-regolament 45 tal-2001 li huwa e huma e, fost dawk l-iktar vinkolanti tal-Unjoni Ewropea. Forsi hawnhekk hawn nuqqas ta' ftehim jekk aħna nitolbu li kunem hemm e, normi rigorużi amministrativa għall-aċċess ta' dokumenti minnaħa tal-pubbliku minnaħa l-oħra. Issa, meta niġu għal revizjoni tal-regolament u qabel it-tħul fis-seħ tal-sentenzi tal-orti tal-ġustizja Ewropea, irridu nikkonsidraw dawn is-sentenzi fil-leġizlazzjoni. Ma nitrattawx kollox bl-istess mod imma il-soft law Ewropea għandha tiġi integratu. Jiena naqbel ma l-klim tal-rapporter. Dawn huma suġġerimenti li għaddi li l-kollega u nirringrazzi għal darbohra rapporter u bla dubju jkonna riżultat pozittiv. <coughs> Ma ħadd tiktar li jixtieq jitkellem? Ah, mela nistgħu ngħaddu issa rappreżentant tal-Kummissjoni biex imbagħad nisimgħu eh, l-opinjoni tar-rapporter. Ma ħadd li jixtieq jitkellem mela Sinjura Oken. Risposta asira għal kollega Viland. Skużawni, nitkellem bid-danis. E, il-kollega jar, mux filan, skużawni. Tajt il-kellima. l ewel komment fuq il soft law. Dan u eżattament dak li konna qegħdin ngħidu e, huwa ovju, Illi dan huwa prinċipju importanti u nittama li nkunu nistgħu niftehmu hawnhekk qed nitkellmu fuq l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dak li jiġri mbagħad fl-istati membri dika hija kwistjoni oħra li jridu jsolvu post ieħor. Imma hawnhekk din is-sena għandu jkollna regolament rigorus fuq l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport huwa fuq da. U jekk intkom taħsbu illi aħna għanna prinċipi rigorużi wis, jew laxki wis, fuq l access għal dokumenti għax aħna nordiċi wis, allora eh, hemm nishtiq najt ngħid li għandu jkollna s-sistema aktar rigorus fl-istituzzjonijiet. U jinaħseb illi dinja użanza ħażina li nipproteġu l-amministrativa kontra ċittadini. Dina dawn argumenti li smajtom minant funzjonarji eh, eh, funzjonari olja fil-Kummissjoni rridu noqogħdu attenti fuq is-sikurezza u l-ħajja tal-funzjonari tal u l-membri tal-Kummissjoni. Aħna m'għandniex namluħ dan, eh, l-opinjoni tiegħi huwa li għandu jinteressana il-pożizzjoni u l-interessi ta' ċittadini. Grazie. Grazzi, Signora Oken. Fuq dan il-punt nistaw u diskussjoni fuq il-punt numru 8. E, L-iskadenza għal prezentazzjoni tal-emendija 2 ta' Mejju u l-votazzjoni sessir fil- 19 ta' Mejju. Issa għaddu għal punt disa l-opinjoni fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni u l-benestri tal-annimali bejn l-2012 u l-2015 l-onorevoli Bostinaru huwa il-rapporter. Grazzi Sinjura President, kollegi distenti, din l-opinjoni riguarda il komitat tal-Agrikoltura u l-Benessri Animali. Jiena provajt ninkludi fl-opinjoni tana il bizat u l-protesti ta' ċittadini Ewropej kif ġew espressi f'ħafna petizzjonijiet illi il-Komitat Tana diġà rċeva. Jiena xtaqajt, xtaqt nsemmi kemmija gravi u sensitiva din id-dimensjoni meta weħed is il-fatt anki li l-opinjoni pubblika fl-istati membri e, tħares mill-qrib trattament tal-annimali minnaħa tal-autoritajiet nazjonali u lokali fil-policies f'dan ir-rispett Il-problema prinċipali li jiġu li jistaw jinqraw mill-petizzjonijiet li nirċevu liktar jgħidu speċifikament li hemm nuqqas ta' leġislazzjonijiet eh, ta' leġislazzjoni Ewropea fuq il-benestri tal-animali. Mod partikolari il-petizzjonijiet li nirċevu bil-Kumitat tagħna jirreferu għal trattament ħażin għal tal-annimali u l-annimali li jiġru fit-toro mod partikolari eh, fil-pajjiżi tal-vant Ewropew u tal-ċentru tal-Europa. U bat anki eh, l-animali tal irzizet u trasport tagħhom. Aħna nilqaw l-adozzjoni minnaħa tal-Parlament tal-istqarrija bil-miktub li ġiet approvata dan l-aħħar. Argument ieħor ta' interess ċittadini Ewropej huwa eh, kull abus fuq il-biċerija tal-annimali illi minar ma jistorduhom qabel u, u l-mod kif jisiru l-esperimenti anki xentifiċi fuqhom. Dawn il-tħassib kollu eh, ġi eh, ikkonsidrat eh, f'dan la bozz ta' opinjoni abbozz li tintbat mill kumitat tana l kumitat Agri u jiena żgur li l-input ta'kom se jiġi eh, mill-uħ biex inkun nistaw nibatu messaġġ ċar li l-Parlament huwa involut eh, fil-fond biex nirsolvu l-iktar eh, kmini possibbli u l-iktar mod effettiv possibbli din il-kwistjoni sensitiva għal għal mm, opinjoni pubblika u din tikludi anki il-pajis tiegħi Romanija. Grazie. Grazzi. Grazzi tal-ħidma tiegħek, grazzi tal-rapport, għaw sur Taylor li jishtiq jitkellem. Grazzi ħafna, President. Dan il-rapport, fl-opinjoni tiegħi, jasal f'waqtu għaliex il-benestri tal-annimali, kif deġa ntqal illum fid-diskussjonijiet huwa suġġett illi qed jiġi konsiderat għal darboħra fil-Parlament. U bla dubju eh, fil-Komitat tal-Kommerċ Internazzjonali tat Trasport hemm ħafna ħidma li qiegħda tanalizza il-kwistjoni tal-benessri animali u anki fuq il kumitat eh, tal-Peti li nibatu opinjoni fuq din il-kwistjoni hija verament eh, riflessjoni riflessjoni fwaqta u tajba u xirqa eh, tal-interess li għaw bħalissa kif diġa ġi spiegat u rifless tal-livell tal-interess pubbliku fuq il-kwistjonijiet tal-benestri animali. Bla dubju bħala eh, MEP għal Grigal għall-il-biċ tal-Ingilterra eh, dana dina hija waħda mill-prioritajiet tiegħi. U għal din ir-raġuni jiena nilqa l-opportunità biex e, e, il-rapport ta' sur Bostinaru n analizzaħu, n-istudjaħu, jena nista nipre niproponi e, emendi li kun jistaw jisaxħu l-istrateġija kif ni proposta mill-Kummissjoni. U jena għamilt numru ta' emendi fuq il-rapport tijaw. Minix sen għaddijom essa, għaddi senaddi eh, eh, senħares lej kull wieħed mill-emendi, ma senħares lejn l-iktar importanti u l-aħjar. Un nittama tama li tkunu tistaw taqblu on nistaw nivutaw eh, minnu fih fuq da. Il-Komissjoni ma għamliċ referenza u ma biex tizgura il-koerenza ma oqsma oħra tal-policy illi jintersekaw il-benessri tal-animali bħal seba program ta' azzjoni u l istrategija tal-Unjoni Ewropea <clears throat> fuq l-animali. Jiena nilqa' u koll lan tal-Kommissjoni li nistudjaw għafas eh, uh, leġislativ semplifikat Eh, bi prinċipji tal-benessri animali għall-animali kollha eh, fil-kuntest eh, ta' dawk li huma mżamma fil-kuntest tal-attività ekonomika u anki fil-annimali domestiċi. Aħna din infittxu implementazzjoni iktar tajba għal direttiva fuq l-annimali u fuq id zoo fuq il-żuż li jeżistu fl-Europa. Mm. Eh, u dawn emma eh, avveniment li organizzat anke mill Born Free, organizzazzjoni Born Free. Anke fuq il-testijiet eh, tal-annimali hemm bżonn nistudjawhom iktar u anki l-standards minimi ta' benessri għal tates u għal klib kif ukoll li nwaqfu il-finanzjamenti għal torif għal ġlida kontrattori fil-korridi. U koll fil uh, uh, ftejmita kommerċali li namlu ma' pajizi terzi. E, u netlop u koll uh, l-inklużjoni tal-titjib tal-ħajja, tal-benestri, tal-baqar li jiġu ntużati għal-ħalib Eh, u hemm petizzjoni li ġiet firmata biktar minn miljun persuna biex eh, il-Kommissjoni tintroduċi leġislazzjoni biex tillimita il-trasport tal-annimali fl-Unjoni Ewropea għal mhux iktar minn tmien sigħat. U jiena nħares l qudiem għal dibattitu illi se jkun hawn fuq dan is-suġġett. Grazzi. L-Onorevole Jar, grazie. L-Onorevole Jar, Nikjosbok. Grazzi, nixtieq nirringrazzja l-rapporter, bla dubju dan huwa din kwistjoni importanti ħafna u dan nista' naraw minn tip ta' petizzjonijiet li aħna nirċievu. Nixtieq nżid ukoll hawnhekk li fid-dawl tal-protezzjoni tal-annimali din għandha titqis bħala opportunità min-naħa tal-Unjoni Ewropea għaliex din mhix problema li tieqa fil-frontieri L-Unjoni Ewropea għalhekk għandha l-opportunità li tagħmel xi ħaġa permezz ta' direttivi, regolamenti, xi tip ta' bażi leġislattiva. Sabiex bekk ikonna il-forma xirqa ta' protezzjoni għall-annimali. Din hija importanti ħafna jekk nasbu dwar il-globalizzazzjoni speċjalment ġalla darba sakemm ma jkunniex eh, standards tajbin għall protezzjoni tal-annimali tagħna u naraw li ħafna tużani ta' affarijiet qed iseħħu madwar id-dinja Fl-Unjoni Ewropea għandna 500 miljun ċittadin u għalhekk irid konna rrieda politika, s-saħħa politika biex nkun nistgħu nippromovu l-benessri u l-protezzjoni tal-annimali madwar id-dinja. Din hija tip ta' talba li għandna rresqu u għandna nieħdu din l-opportunità flimkien ma' ċittadini Ewropej. U għalhekk iċ-ċittadini tagħna jirrikorru lilna għaliex jaħsbuha bl-istess mod. Għalhekk naħseb li għandna possibilità tajba li nagħmlu xi ħaġa f'dan ir-rigward u naħseb li għandna nappoġġaw il-Kumitat Ewlieni, il-Kumitat Agri fuq dan. Grazzi. Memx tal-bit oħrajn għal-kelma hemm talba min-naħa tal-Kummissjoni, tixtieq tintervjeni l-Kummissjoni? Le, mela ngħaddi l-kelma għal darba ħallu lill kollega Bostinara Bostonaru biex jala. Grazzi ħafna, Signora President, jiena naqbel ma l-opinjoni li esprimaw il-kollegi distinti jiena miftuħ u lest ninkorpora fil-dawn il-punti fil-rapport fl-axħar opinjoni. Il-proposti kollha li ntqalu llum u anki nixtieq nisħaq il-ħtieġa drammatika li l-Unjoni Ewropea mhux biss tfassal l-ġijiet iżda biex tipproteġi l-annimali fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll li jieħdu miżuri jekk l-Istati membri sistemikament ifallu li jimplementaw l-liġijiet rispettivi fil-pajjiżi tagħhom. Għal darboħra, għanna il-kwistjoni qoddimna li hija pjuttost rumena il-mod kif il-kas żviluppa reċentament u l-mod kif l-opinjoni pubblika f'pajjiżi rreaġixxew kif ukoll il-rimarka ħarija li mhix eżattament rumena iżda biex tifhem il-karattru ta' xi ħadd araw kif jitratta l-annimali, hekk ngħidu fir rumanija Huwa mod kif għandna niġġudikaw l-Unjoni Ewropea wkoll kif kif l-Unjoni Ewropea stess titratta u tħares lejn l-annimali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Onorevoli Bostenaru, naħseb li dan huwa punt importanti ħafna li ħajqajjem ħafna attenzjoni u nittamel il-Kumitat tagħna jista' jagħti il-Kummissjoni tista' tagħti segwitu għax-xogħol il-Parlament Ewropew qed jagħmel u għalhekk tressaq proposti biex bekk nkun nistgħu nagħtu aktar sensibilità lill unjoni Ewropea fis settur tal-protezzjoni u l-benessri tal-annimali ntemmu dik il-parti marbuta mal-rapporti u hekk issa nitlob qabel ma naslu għal petizzjonijiet nitlob jekk hawnx preżenti l-firmatari tal-petizzjonijiet taħt il-punti 10 11 Sto chiedendo una collaborazione se ci sono eh, i petenti. Jekkaw il-petizjonanti naraw xandom xie għajdu il-firmatari tal-petizzjonijiet. Prezenti? Allora, eh, io eh, aprirei comunque il dibattito dando... Jena, xorta wahda niftaħ il-dibattitu billi naddi l-kelma l-ewel mill-firmatari skont l-ordni tal-agenda tagħna għal petizzjoni 16-13 tal-2010 prezentata mill Sociedad Protectora, protectora de Animales, ġifiri kumpanija għal protezzjoni tal-animali u l-pjanti ta' Alava Vicky Moore u naddi il-kelma issa l-firmatarju. I think it's Padella, the 11, number 11, number 10 is not here. Mi chiedo scusa, non mi stanno... Allora, la, la parola... La, la... Mela, minflok naddu l-kelma minnu fih l-ewwel il-Massimo Pradella li etressa il petizjoni 825 tal-2011 u anki 13-21 tal-2011 iżda xorta waħda l-petizzjonijiet kollha fil-dan il-qasam miktuba ta' dawn il-punti li ġejjin għandhom x'jaqsmu mal-istess eh, rapporti ta' eh, nuqqas ta' protezzjoni tal-annimali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Jina Massimo Prodella, President Internazzjonali tal-OIPA li hija l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Protezzjoni tal-Annimali. L-OIPA għal issa 31 sena Ta' l organizzazzjoni hija organizzazzjoni mhux governattiva ta' Konfederazzjoni ta' Mijiet ta' Assoċjazzjonijiet Favur l-Annimali u Protezzjoni tal-Annimali u affiljata mal-ġnus maquda mill-1992. L-iskop tal-istatut tagħna huwa li natu valur lin-natura nħarsin lin-annimali u anke biex niddefendu l-annimali kontra kwalinkwa tip ta' trattament ħażin. Is-7 ta' Deċembru li għadda jiena stess Sabiex nisħaq l-urġenza li tieħdu miżuri konkreti għal ġestjoni ta' din il-problema, ressaq petizzjoni appoġġata minn 112.683 firma ta' ċittadini Ewropej li qed jitolbu l-waqfin immedjat tal-qtil ta' klib fil-Perreras Spanjoli. Dawn id-djar tal-klib municipali mhumiex post fejn ħajtresqu l-annimali biex isibu l-ken, anzi jinqatlu u jitraqdu. Eh, il-komuni spanjoli għedin jonfqu madwar 80 euro biex dawn l-annimali jiebu. Jisa kamp ta' konċentrament modern għal ħbib tagħna fuq erba eh, saqajn. L-autoritajiet spanjoli għalek għedin jiprofaw jħelsu minn din il-problema tal-annimali li ġerru fit-toroq billi joqtlu bl-ebda diskriminazzjoni ta' xejn. Il-Pereiras fil-fatt huma strutturi li jaħbu fihom ħafna trattamenti ħżiena u dbatijiet kbar u manjorati mill-liġi ta' Spanja li mhux qiegħda tiddixxiplina b'mod espliċitu s-suġġett tal-annimali bħala kumpanija u bħala ħbieb tal-bniedem. Anzi qed toqtolhom bla ebda diskriminazzjoni ta' xejn bil-kontra tal-li jiġri fl-Italja diġà mill-1981. Barra minn hekk il-Perreras qegħdin waslu qed din jirċievu sussidi statali biex ikomplu jagħmlu eutanazja fuq l-annimali u anzi hemm min qed jispekula fuq dan kollu. Jippreferu joqtluhom bl-iktar metodi atroċi, il-metodi taqtil atroċi huma l-iktar ħafna minnhom orribli u krudili. Qed s ituhom iswat, għom id-daqqiet, jinaħulhom ehm, l-arja, eċċetera. Dawn huma ftit mill-modi kif joqtlu l-annimali. Barra mill-klieb hemm ukoll il-qtates Scusate. Dicevo che i metodi Il-metodi ħafna minnhom huma orribli u ħafna xteġrid ta' dem fosthom hemm li jifgawhom tuhom swat id-daqqiet naħulhom l-arja u m'hemm lebda kontroll, lebda kumpassjoni, hemm każijiet ta' klib u tates li jidħlu fil-kmamar bil-gass u jsalvaw sempliċement għax ipoġġu imneħerhom fil-pil Ta l annimal bizwit tagħhom. Dawn l-annimali xorta waħda jiġu eh, kremati ħajjin jintefgħu fil-fran sabiex eh, jinqatlu wara li jkunu sturdowa. Barra minnek hemm ukoll mediċina neuromuskolari li tipparalizza lil dawn l-annimali li taddi minn agonija sħiħa il-klib u l-qtates fil-perrera ta' Puerto Real li sfortunatament hija magħrufa u din kuxxenza sħiħa tal-atroċità u tal-batija li għaddej minnhom dawn l-annimali, għaliex ħadd ma seta' jisma l-uġieħ li kienu għaddej minnhom dawn l-annimali. Ħafna drabi u għannu għasta ekel u ilma li wasal il-mowta l annimali u nkella il-feriti li qatt ma jiġu imdowija. Illum il-ġurnata fil-Perrera Spanjoli qegħdin jaslu wkoll klieb li kunu batu minn incidenti fuq it-toroq u ntlaqtu fit-toroq u ma jirċivu l-ebda tip ta' assistenza. Ħafna drabi l-insostenibilità tal-kundizzjonijiet tagħhom twassal biex l-annimali ikollhom attakki tal-qalb li jkunu letali għalihom. Wara laqa ta' 7 ta' Deċembru li għadda l-Kummissjoni Ewropea ta' stedina l lojpa bitra ta' tweġiba u dan juri li dan is-suġġett mhux qed ikun regolamentat mill-Unjoni Ewropea. L-unika test li nistgħu nirreferu għalih fit-tweġiba miktuba mill-Kummissjoni hija Il-Konvenzjoni Ewropea għall-Annimali li huma għal-qalb il-bniedem mill-1987. Barra minn hekk hemm ukoll artiklu li ma jeskludix il-qtil ta' annimali li ġeru fit-toroq bħala metodu ta' kontroll tal-popolazzjoni żejda tagħhom. Aħna nħossu li f'nuqqas ta' leġiżlazzjoni Ewropea li tagħmel regolamentazzjoni tal-ġestjoni f'termini ta' saħħa u benessri tal-annimali hija sintomu ta' li għadna lura wisq u hija f'kuntrast kbir ma' dak li jixtiequ ċittadini Ewropej. Numru rekord ta' 112.683 firma ta' protesta li nġabru kontra il-Perreras ftit ġemat juri fitxar li ċittadini Ewropej mhux lesti jittolleraw atti barbariċi bħal dawn. Għalhekk lojpa edha żomm il-pressjoni fuq il-Kummissjoni Ewropea fuq il-Parlament Ewropew sabiex bekk l-intenzjonijiet li ġew murija miċ-ċittadini jitwetqu u jissarfu f'azzjonijiet konkreti u tittettiva linji ta' azzjoni ġodda anke fuq livell lokali sabiex tkun tista' taffaċċa wkoll ma' l-istituzzjonijiet Spanjoli permezz tal-kollaborazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet ta' Protezzjoni tal-Annimali Spanjoli. Il-pass li jmiss għalina tal-OIPA huwa li nħolqu netwerk ta' kollaborazzjoni mill assoċjazzjonijiet lokali li rappresentaw eh, li, li rappresentawna fi Spanja biex bekk ikonna strateġija konġunta biex naslu għal riżultat mixti bħala benessri ta' annimali. Lan tagħna huwa li nxeklu u nraznu din l-istraġi krudili u silenzjuża Fi l-iktar fis possibbli u nittamaw li l-Parlament Ewropew jista' jadotta l-miżuri leġislattivi kollha sabiex jinterrompa jinterrompi minnu fih dan il-qtil atroċi u jagħmelhom disponibbli minnu fih l-analiżi l-valutazzjonijiet u studji li huma meħtieġa għal dan elan. Grazzi. Grazzi lilek tal-li eh, ressaqtena dawn il-petizzjonijiet u diskrivejtum. Jiena sa naddi għal biex naddi l-kelma l rappreżentanti kollha tal-petizzjonijiet biex bekk naddi għall-Kummissjoni l rappreżentant tagħha biex jagħmel intervent wieħed fuqhom kollha. Għaliex il-petizzjonijiet kollha għandhom suġġett wieħed awlieni simili u jista' jkollna tweġiba waħda nija man naħa tal-Kummissjoni fuqhom. Għalhekk ngħaddi l-kelma lis sur Richter li se intervjeni biex juri jitkellem fuq il petizzjoni tal-punt 12 u 13 fuq l-agenda tagħna. Grazzi ħafna. Forsi nista' nżid li l-petizzjoni missur Kendra Pinder hija mfassla bl-Ingliż, l-Ingliż mhux insin twelidi u għalhekk jiena tlabt biex tippermettuli li jekk il-pronunzja tiegħi ma tkunx perfetta. Grazzi tal-li xorta waħda permettejtu li nitkellem, nirxtiq nirringrazzjak, Sinjura President, u ħanibda issa. Sinjura Pinder għandha eh, problemi biex tiġi hawnhekk għall-laqgħa tal-lum tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet Qed nitkellmu fuq il-sitwazzjoni tar-Rumanija, Stredok. Tal-klip li ġeru fit-toroq. Skużawni, għandi prezentazzjoni PowerPoint preparajta u se tkun qed tidher fuq il-screen tagħkom fuq slide meta nkun qed nitkellem. Okay, the most visible problem with regard to l-iktar problema viżibbli tal eh, nuqqas ta' trattament tajjeb lill-annimali, speċjalment dawk li ġeru fit-toroq, tistgħu taraw moċċar fl-istampi. Awtanasja tal-massa għal dawn il-klib li ġeru fit-toroq ilha tiġi applikata fir-Romanija l-iktar minn 10 snin. Mijiet ta' ta' klib inqatlu minn ebda protezzjoni tal-annimali. La ilma, la ekel, l-klib imutu bil-ġuħ minn kampijiet ta' konċentrament u kmamar tal-gas batti krudili u atroċi u dawn qed jinżammu f'kampijiet ta' esterminazzjonijiet u dawn il-budgets minn flok jintefqu għal ġestjoni tal-klib li ġeru fit-toroq li intefqu mijiet ta' xiren ta' euro għal ġestjoni ta' dawn it-tip ta' atti krudili. 200 euro jintefqu saħan sitra biex jġestu kelb wieħed biss noqtil tiegħu. is managed spent for only one dog, generally by euthanasia. Ġeneralment għall-eutanasja ta' dan il-kelb. bħala medja, skont il-City Halls, jiswa madwar 84 euro ta' minna ħalla 16 fil-verita jekk inqisu wkoll li il kundizzjonijiet huma ħżiena, la ekel, l assistenza medika, u qtil isiru blebda spejjeż u dawn din il-prassi mhix meqjusa bħala eutanazija legali u l-prassi legali. Barra minn hekk il-ġestjoni tal-klieb li jġerru fit-toroq tiswa 20 euro hemm kundizzjonijiet u standards tal-waħx Barra minn hekk ehm, ġestjoni hemm programmi ta' ġestjoni li waslu riżultati tajbin sfortunatament. Tnaqqis enormi tal-popolazzjoni tal-klib li jġerru toroq. L-eutanasja xorta waħda il dejjem mill-2008 2000 eluf ta' klib qed jinqatlu uffiċjalment. U avveniment viżibbli hemm tal-massa u m'hemm l-ebda klib li issa jidru bil-massa fit-toroq. Anke fir rigward sterilizzazzjoni bil-massa meta ġiet implikata kienet l-unika strateġija li ntużat biex titnaqqas il-popolazzjoni il tal-klib fit-toroq. Ir-riżultati huma arkivjati u r-Romanija nistantukom l-eżempju tal-ladija fejn fi sitt snin il-popolazzjoni tnaqset fil 30 qabel kien hemm 4,000 kelb li sa n-numru tagħhom niżel għal 200 kelb. Fi tliet snin il-tnaqqis kien b'10% minn 200 minn 2500 għal 200. L-awtoritajiet rumeni qed jagħmlu pressjoni biex jkomplu jġustifikaw il-qtil tal-dawn il-klieb fil-serika. L-eutanasja bil-massa jew il-klieb li qed jinżammow f'dawn id-djar tal-klieb qed tnaqqas fl-aħħar mill-aħħar popolazzjoni tal-klieb u għalhekk qed tkompli tagħmel għajb għal eh, għal dawn il-programmi ta' zamma tal-klieb. Hemm problemi għal dawk involuti u jaffettwa negozju ta' 20 ta' miljuni ta' euro. Mill ken ta' ken uffiċjali ta' dawn il-klib Mem lebda prova li l flejja qed jintefqu għal anijiet oħra għal dawk li qed jirrapportaw huma stess u l-abbużi xorta waħda tejn ikomplu. Minkejja li l-abbandun, il-til, l-abbus, il-trattament ħażin għadu xorta għaddej mill-2008, ir-riżultati tal-investigazzjoni uffiċjali huma li jitfaw il-problemi taħt it-tapit jew inkella jkunu simboliċi mal- sejbiet li joħorġu fil-beraħ. Problemi xorta waħda għedin ifeġġu minn mezzi ta' xandir u kienu orribli u dimajnin kulħadd madwar id-dinja. Ħadd ma ħallas la multa u la intefal ħabs għal krudelta kontra l-annimali. Hemm dokumentari, evidenzi, immaġni, ritratti ta' evidenza ċara ta' dan din il-krudelta li qed titkompla f'dan il-pajjiż kif ukoll trattament ħażin ta' nies ta' annimali minn nies fejn hemm swieq ta' annimali sħaħ li qed isir biftejn sħiħ ta' responsabilità tal-awtoritajiet u anke ta' dawk tal-qasam tal-protezzjoni tal-annimali. Il-każ Potozani ta' 230 kelb inqatlu fejn f'Mejju tal-2011 f'din il-djar tal-klieb ġestita mis-situħol 230 kelb allegatament inqatlu l eutanasja f'sentejn minn veterinarju tal-post. Dan ifisser li kelb inqatel kull 30 sekonda. Dan jinkludi l-qbit, trasport fil-post fil fejn natawla anestetiku jew sustanza letali. Dan ġi provat ma kienx hemm kalkoli eżatti, iżda xorta waħda kien hemm eh, eutanasja li seħħet il-klib inqabdu, nżammow, tefaw fil-post fej kienet s-seħ l-eutanasja jennataw il-labra letali u sostanza letali li wastmat b'minimu ta' kilo biex bekk eh, ma jaħlux kemm jista' jkun sostanzi tal-eutanasja. Hemm bżonn ħames minuti u nofs suppost biex tagħmel awtanasja tal-awtanasja. tal Suppost il-qtil l-awtanasja ta' 230 kelb suppost ħadu 21 sija u mhux 30 sekonda għal kull kelb. Dan ifisser li skont weġibiet uffiċjali l-awtanasja ta' ta' dan qtil uffiċjalment inqatlu biss 31 kelb. Iżda dan ma kienx il-każ allegatament. Il-qtil ta' 230 kelb f'Potozanje ġi mxandar fil-beraħ u l awtoritajiet tal-komun jew anki direzzjoni tal-veterinarju l-polizija lokali xorta għandhom l-istess attitudni stupida u tal-ebda konsiderazzjoni ta' xejn kontra l-annimali. Rappreżentanti bħal dawn qed iwasslu għal riperkussjonijiet l-aċċess għax-shelter għadu mhux permess, l-adozzjoni tal-klib lanqas mu permess. Eżatt wara l-qtil ta' 230 kelb, dawk li l-klib li nġabru fil-territorju fil-periodu ta' xarejn tlet xur madwar 200 mietu minħabba nuqqas ta' elma u ikel. L-ebda ċittadin ma tħalla fi shelter. Il-klib mhux qed jirċievu ikel u l-assistenza veterinarja Kwalinkwa eh, eh, appell minn naħa tal-NGOs lill-awtoritajiet qed jiġi injorat u bla ebda tweġiba. nuqqas ta' qbil bejn il-rappreżentanti jolja, l-uffiċjali għolja u l-pulizija ta' Potozani u anki s-sindku ta' Potozani li huwa qed jistqar li dan il-qtil ta' 230 eh, kelb mhux minnu u dan jaħdem ma' raġel ta' sindku ta' Potozani. Dan huwa biss eżempju ta' kif l-istat ta' tkun qarriqi ma' l-awtoritajiet tiegħu stess u mal-pubbliku ġenerali. Ndura l-eżempju ieħor. taraw l-istampi nar id-disa ta' Mejju 2011 f'ħafna bliet fir-Rumanija talbu biex jinqabdu l-żwiemel bojot li kienu din ehm, jgħixu fir-reġun ta' Danubju biex jinbijaw għal 20 euro ir-ras anki jekk kien hemm id-drittijiet tal-proprjetà fuq il-żwiemel fuq il-proprjetà infusa. Ma kienx hemm dokumentazzjonijiet dawn huma ritratti li ttieħdu minn eh, rappreżentanti ta' protezzjoni tal-annimali, il-mod kif inqabdu l-annimali kienu bid-daqqiet ta' sawt ta' skuk u bekk kien hemm ħafna ġrieħi li tistgħu taraw fuq l-istampi. Il-qbit ta' dawn l-annimali kien illegali, Iżda minkejja li kien hemm ilmenti ma kien hemm l-ebda direzzjoni u l-ebda waqfin ta' din il-prassi. Wara 23 sena sija u wara bosta elmenti li ntbatu l-pulizija, it-trak b'21 żiemel twaqqaf mill-pulizija u żwiemel ittieħdu frazzett. Kif fetħu l-bib ta' trakkiet, id-diżastru setaw jaraħ bajnej stess. mill każ ta' qabel ukoll kien hemm żiemel li kellu ehm, l-addome tiegħu li kien mimli ġrieħi, kien għajjin u anke belaċ. Għalhekk ridna li rappreżentanti jkunu jistgħu marru fuq il-post biex jiverifikaw is-sitwazzjoni bajnejhom stess, mhux kif jgħidulhom l-awtoritajiet, ma dana kollu xorta waħda dan ma ġiex permess. Anke llum stess l-awtoritajiet għall-inforzar tal-protezzjoni tal-annimali ma rnexxilhomx isibu n-nies ħatja għal dak li seħħemek L-istituzzjonijiet u l-persuni responsabbli li supposta japplikaw il-liġi u mamluħx għadhom bla kastik u bla ebda piena ta' xejn. in ta' kompetenza ta', ta nis responsabbli għal monitoraġġ tal-leġislazzjoni tal-annimali eh, edha ma tieħux azzjoni kontra dawn il-krudelitajiet. Il-veterinari nazzjonali u l-awtoritajiet konċernati qegħdin jittieħdu f'taqsimiet territorjali. Iżda l kontrolli li qed isiru ta' darba fil qed isiru biss wara l-menti ta' ċittadini u ta' NGOs iżda ma jibdlu xejn fil-verità. Ħafna drabi dawn jitresqu b'mod arriqi u xorta waħda l-abbuż tal-annimali qed ikompli. Aħna kontra kwalinkwa tip ta' krudeltà kontra l-annimali. In-nuqqas ta' prosekuturi kontra atti bħal dawn għadhom għaddejn fir-Rumanija b'dawn iż-żewġ eżempji li tajtkom. Il-qtil u l-trattament ħażin għadu għaddej, il-prosekuturi m'għamlu xejn u dawn il-każi għadhom għaddejjin. Wara 40 eh, sena li persuna kien qata saqajn ġeru eh, xorta waħda dan għadu ma tressax u dim il-liġi u maħa levda piena. U din rikom l-eżempju li għet jġri ta' atroċitajiet fil Romanija. Grazie tal-attenzjoni. So, this was the first one. And the next one directly after that? No, it's in German, I think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 So, für diese Rede habe ich auch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Mela, jena koll għandi eh, għandi PowerPoint presentation għal din il-petizjoni u koll eh, u nishtiq nuriħu koll. Um, nishtiq nintroduċi ruħi jena ħansara nishta għandi post għandi ħatra onorarja um, f'autorità fil-Ġermanja, nixtieq nirringrazzjak tal-li tajtni din l-opportunità biex nitkellem. Sa dan it-tant għandna l-2000 um, firma minn l-Ewropa kollha u qed niġbru iżjed firmi. Um, hawnhekk għandna liġi biex nipproteġu l-animali domestiċi u anki dawk li qed jiġru barra jekk tħares lejn il-liġijiet nazzjonali tara li dawn l-animali mhumiex protetti u l-Ġermanja mhix eċċezzjoni. Eh, jiena nimmaġina li ma tistax tabbuża mill-annimali fil-Ġermanja. Fi Spanja u marruf saw li fl-aħħar tal-istaġun tal-kaċċa il-klib tal-kaċċa għom eh, biex biex saqajom ma jmissux l-art u jekk tħares lejn pajjiżi oħra dan huwa magħruf bl-Ingliż bħala typewriting bħala alternat attiva ikisru il isqajn tal-annimal biex ma jkunux jistaw jiġu wara il-kacċaturi la darba jiġu rilasċati, jinħelsu. Fir-Rumanija mbagħad l-annimali eh, li jiġu fit-tri eh, qabdu jinqatlu jħallsu jħalsu 25 euro għal kull kull annimal. Nista' ninterrompi hawnhekk forsi eh, jista' jkun xi technician hawnhekk biex jgħinni fil-PowerPoint jogħġbok. seems that it didn't work. In Rumänien werden die Straßentiere, leider kann ich die... Mela, kif kontet najt fi Romanija, sfortunatament ma nistax nuża l-PowerPoint, il- l-animali fit jinqabdu, jinqatlu, jħalsu 25 euro għal kull animal. Umbat dawn l-animali flimkien mal-kumpaniji privati jinħelsu minn dawn l-animali għal 200 euro għal kull animal fl-Italja, dawk l-animali fit jinżammu um, f'post minn l ilma u l eh, kura tas-saħħa tagħhom l-animal mill- mit-tobu tal-annimali ma jistawx inqatlu bħal fil-Rumanija dinja eh, dan huwa kummerċ kbir eh, bl-istrutturi isom tal-mafja. Dawn huma eżempji ta' dak li jiġru ħafna f'pajjiżi fejn jinqatlu dawn l-annimali kollha jiggassjawhom jew ehm, isawtuhom sakemm imutu. Immaġinaw li dan huwa tifelud tħares lejn dawn il-kwistjonijiet kuljum u kif jinqatlu dawn il-kreaturi b'dan il-mod tant, tant uh, krudili kif tista' jkollok ir-rispett imbagħad um, u kif taħdem fil bil-violenza li hemm. Um, jekk tħares pereżempju fuq l-internet il-ġriewi um, jinħarqu u tara tfal li jitqu meta jaraw l-annimali li qed jibku bil ġieħ fl-Unjoni Ewropea għanna um, komunità u hemm responsabiltajiet komunitarji wkoll l-Unjoni Ewropea għandha tkun ta' eżempju għal ħafna pajjiżi oħra mhux biss fl-Ewropa. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilità soċjali, għandha titqis bħala eżempju għal pajjiżi oħra mhux biss Ewropew bekk għandha toqgħod attenta li dawn il-krudeltajiet li qed jitwettqu fuq l-annimali m'għandhomx ikunu tollerati minħabba l-esperjenza li qed tittieħed hawnhekk fid-dawl ta' dak li se jkollna fil-ġejjieni għandna jkollna eh, liġi għal protezzjoni transnazzjonali għal protezzjoni tal-annimali li jiġu fit-triq u għanna naħdmu flimkien mal-NGOs. Ovvjament, liġi miex se teħles mill-abbus u mill-qtil kollha tal-animali, iżda għanna nrawmu l-kuxenza biex najdu le għat-trattament ħażin tal-animali. Animali huma bħat-tfal huma aħna t-tuturi tagħhom għandna neħdu s-sebo, ma nistax noqtluhom inkabru u mbagħad jiġu eh, meħlusa mill-bniedem. Ġili laqas isawhom iżda naħseb li li f'ħafna pajjiżi Ewropej għandna um, provvedimenti statutorji biex niproteġuhom eh, għandna narmonizzaw is-sitwazzjoni. Um, din hija ħaġa twali fil-Bulgarija pereżempju għandna ħafna annimali fit-triq, bażikament dawna joqtluhom u koll bil-appoċ tal-politiċi eh, tal-pajis hemm obligi taħt liġijiet li għandhom jiġu rispettati m'hemmx dubju dwar dan. jew iridu jinbidlu dan liġijiet jew ma jiġux rispettati u l-NGOs f'dawn il-każijiet iridu jibdu mill-bidu kull darba. U bekk għandna bżonn ta' qafas eh, għall-Unjoni Ewropea kollha. U bekk għandna nwaqfu dawn il-neqfu il-kampijiet tal-konċentrament tal dawn l-animali fl-artikolu 2 fil-gwar tal-rispet tal-ħajja għanna jkun jajdina li ħatmandu jkun jiġi trattat għal-maltrattament inumani u degradenti u ħatmandu jkun suġġett tal-tortura. Dan għandu jkun il-kas għal kull kreatura L-Europa responsabli għad dawn animali kollha. L-Unjoni Ewropea suppost hija għandha pajjiżi żviluppati, aħna maħniġ barbariċi, ehm, għanna nirrispettaw u nittrattaw dawn il-kwistjonijiet eh, b'mod eh, denju u b'mod uman. Għanna neħdu ċerti passi u raw li ċerti miżuri se jpermettulna biex ikonna tnaqqis sostenibni tal-popolazzjoni tal-animali u bek bil-petizzjoni tagħna qed nitolbu xi liġijiet li jiġu introdotti xi liġijiet u anke f'rigward ta' tkabbir tal-animali domestiċi l-introduzzjoni tal-programmi tal-vaċċinu tal biex isawu l-animali edukazzjoni fl-iskejjel proibizjoni tal-qtil tal-animali, proibizjoni tal- ta' kwalunkwe tip ta' til tal- illegali tal-annimali domestiċi jew dawk li jiġu fitri, eh, proibizjoni tal-til eh, u l-industrializzazzjoni tal-tkabbir tal-annimali wkoll. L-introduzzjoni tal-standards minimi għal eh, għaddjar tal-animali u anki il-tneħħija tal-dispozizjonijiet tal-kaċċa li għandhom xaqsmu mal-til kazwali tal-animali, proibizjoni għall-testjar tal-animali fil-laboratori u anki l-introduzzjoni tal-chips. Jekk tħares lejn il-grafs fuq l-screen tista' tara biċ-ċar dak li jiġri meta l-animali jiġu kastrati u jinħelsu il-popolazzjoni taqa f'ċertu żmien. Jekk għandek 60% tal- tal-klib kollha li jinqatlu f'kull sitt xhur mela l-popolazzjoni tal-annimali tibqa' stabbli 75% tal-annimali jinqatlu kull sitt xhur. Hemm xejra l-isfel anki jekk toqtol 80% tagħhom kastrazzjoni bekk u il-ħelsin tal-annimali wara hija l-uniku metodu li ikollu suċċess u irridu nirrispettaw dan il-metodu. Um, Nittamaw li tappoġġaw dan il-petizzjoni tagħna u bekk nwaqfu eh, eh, dawn l-affarijiet koroħ li qed jiġru. Grazzi ħafna. Grazzi tal-istqarrijiet li għedt u tal-ritratti li urejtna. Naddir kelma l-issa l-rappresentant tal-Kommissjoni Helen Klein un-bat l-Denny Simonin. Madame la Présidente. Signora President, jekk huwa possibbli jiena nixtieq nitkellem l-ewwel għax jiena responsabbli għall kura ta' saħħa tal-annimali fid-DG. Um, ehm, Nista' nitkellem l-ewwel? Iva. Eh, tawni l-ismijiet iżda mm, l-ordi mhix importanti. Grazzi ħafna. Signora President, nixtieq nibda b'mod eh, mhux tas soltu għall-istituzzjoni. Ista nixtieq ngħid li personalment u anke bħala um, tabib tal-annimali jiena ħassejtni kommos ħafna minn dak li rajt illum. Il-Kummissjoni regolarment irċievi ħafna jitri kuljum dwar il-kwistjonijiet li jissemmaw illum mill-annimali li jinsabu fit toro li jiġu trattati ħażin, li jinqatlu mod innuman. U fuq din il-kwistjoni kwistjoni li titratta l-valuri wara kollox. Intkom xokjati minn min dawn l-istampi, iżda jiena nara stampi bħal dawn kuljum u nibqa xokjati iżda jiena uffiċjal tal-Kommissjoni u se jkolli natikom il-tweġiba tal-Kommissjoni. It-trattati xajdu dwar il-kurezza tal-annimali għanna l-artikolu 13 tal- tal-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dan l-artikolu jiddikjara li l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-ħtiġijiet tal-kura ta' saħħa tal-animali meta meta jimplementaw jew ifasslu il-politika tal-Unjoni Ewropea li huma kotati hawnhekk, pereżempju l-suq uniku, l-agrikoltura, eċetera, eċetera. Il-problema hawnhekk hija li l-annimali li jinsabu barra fit-triq huma punt in partikolari m'għandniex il-bażi il, legali biex nintervjenu fil-rigward ta' benestri tal-annimali. Ehm, ma jgħidinniex fil-artikolu 13 li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel xi ħaġa biex ittejjeb il-kura tas saħħ tal-annimali għandna biss neħdu din il-kura tas saħħ tal-annimali fit-tfassil tal-politika tal-Unjoni Ewropea Mela, il-kwissjoni hawnhekk hija dawn l-animali jaqgħu eh, taħt il-politika tal-Unjoni Ewropea kena diversi dibattiti mal-esperti fuq dan is-suġġett u ma jidirx ehm, għalmenu um, mal-ewwel daqqatajn li um, jaqgħu taħt eh, dan il-pont. Dawn l-animali ma jaqgħux taħt il-politika tal-tassu uniku jew tal-agrikoltura. tal, tal agrikoltura ġili il-ġestjoni ta' dawn animali taħt il- taqt il-kompetenza tal awtoritajiet lokali u fil-biċa kbira tal pajjiżi hija biss il-kompetenza tal awtoritajiet lokali. U għalhekk bħalissa huwa diffiċli biex naraw kif nistgħu nintervjenu f'dawn il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-setat taħt tal-Unjoni Ewropea. Jiena se l-argumenti li ġew mresqin mill-petizzjonanti naħseb li dawn huma importanti ħafna li għandna nwiġbuhom ir-referenza għall konvenzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea il-Konvenzjoni dwar l-annimali tal-li jiġu barra mit-triq din il konvenzjoni ġiet infassa mill-Kunsil tal-Ewropa li ħadmet fuq il- il- fuq il- dawn l-animali domestiċi. Il-problema għawnek fil tal-Pet Convention, il-konvenzjoni tal- animali fuq l-animali domestiċi ma ġietx ratifikata mill-Unjoni Ewropea hemm numru ta' pajjiżi membri illi rratifikaw din konvenzjoni iżda hemm oħrajn illi ma rratifikawx. U importanti illi niddikjaraw illi dawk illi rratifikaw din il-konvenzjoni irridu jiżguraw li jimplementawha għax ma taqax taħt il-seta tal-Unjoni Ewropea biex tiżgura li ġiet implementata minn dawk l-Istati membri. Spanja, per eżempju, ma implementax eh, din il-konvenzjoni. Għandi najt li l-Unjoni Ewropea taħtem mal-Komitat Internazzjonali tas saħħa tal-Animali mill-2005 din l-organizzazzjoni magħrufa bħala l-OAI taħdem għal eh, protezzjoni tal-animali u tipprova eh, tfassal linji gwida. U waħda mill-linji gwida ta' din autorità tirreferi għal ġestjonar tal-popolazzjonijiet tal-animali ehm, barra fitri. Il-politika rrakkomandata minn dawn l-organizzazzjonijiet tal-kurezza tal-animali hija ehm, huma adottati minn din l-autorità internazzjonali u bekk tirrakkomanda politika illi eh, għandek tiġbor l-annimali t-identifikom u t-kastrom u tevita li toqtolhom fejn jista' jkun. Irrid ikun hemm ukoll il-possibilità li toqtolhom eh, meta jkun hemm il-ħtieġa iżda b'mod uman u mhux bwis dbatija. Ehm, Dawn il-linji gwida huma magħrufa lill istati membri għax kollha huma membri tal-OIE u żgur li jafu dwarhom iżda jibqa' fidejhom biex jimplementaw dawn il-linji gwida. Aħna nipprovaw nipromovu dawn il-linji gwida iżda ma taqax taħt il-kompetenza tagħna aħna nistgħu biss nappoġġaw il-loqgħi e fix-xogħol tagħha u hekk qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk. Nixtieq insemmi wkoll ix-xogħol tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'Novembru tal-2010 adotta il-konklużjonijiet tal-Konsil dwar il-kurat saħħa tal- dwar il-benessri tal-klipu tal-tates mill-Presidenza taħt il-Presidenza Belġana. Kien hemm opinjonijiet diverġenti fuq dan is-suġġett, jiena minix se naqra l-konklużjonijiet kollha, iżda ma kienx hemm qbil eh, fost l-Istati membri fejn qalu li għandna eh, inkunu mħasbin dwar il-fenomenu il-konklużjonijiet għalu biss li dana għandu jitwetta ġviri jiġifieri li eh, narfu ta' s sidin U bekket niprovaw nipromovu dan fil-Komissjoni permezz tal-kooperazzjoni website kol tal-NGO li qed jipprova jippromovi um, propju din il-kwistjoni l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fil-gwatta benessri tal-animali adottata fil- Eh, fl-2012 dina se tħares lejn il-benessri tal-klib u tal-tates f'sitwazzjoni kommerċali għax hemmhekk għandna l-possibilità li naġixxu. Ma rridx eh, rawem l-aspettattivi tagħna għax eh, għad irrid isir xi studju dwar dan. Iżda aħna se hemm il-possibilità li nagħmlu xi ħaġa dawn l-annimali li m'għandhomx sit. Iżda jiena m'iniex fiduċjuż u ninsab pjuttost pessimist għax l-animali blassit mumiex il-sujġett ta' xi attivitajiet kummerċali u bekk maħdix se jkun kommentari komunitarja hawnhekk. Sfortunatament dan mhuwiex eh, messaġġ pożittiv iżda din hija sitwazzjoni legali li ninsabu fiha. U illi fiha rridu u li biha se jkollna naħdmu. Grazzi. Grazzi, inti konfermaj dak li l-Kummissjoni kienet diġà kitbet bil-miktub u batet inna li l-in mill-introduzzjoni li ovvjament jiena napprezza il-punti li semmejt. Niftaħ dibattitu issa l-kollega Zanoni l-ewwel li talab il-mikrofonu. Grazzi President. Dawn il-petizzjonijiet eh, li jemmat minnom huma ċari għaliex juru li ċittadini Ewropej huma mħasbin dwar ġestjoni tal-klib fl-Ewropa. U qegħdin jirrapportawna darba wara l-oħra bħalma rajna minn ħafna petizzjonanti fejn hemm każijiet ta' violenza u deċiżjonijiet għal xejn xejn ta' krudelta fil-konfront tal-klib. Hemm ċażijiet aktar li jidru uh, minn per eżempju l-Perreras fi Spanja imma kwistjonijiet ta' Romanija u anki stati membri oħrajn, speċjalment fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea. Huwa ċar li hemm bżonn ta' miżuri li ħarsu il-dawn it-tip ta' annimali anke fir rigward l-abbandun tal-annimali għall-klib li ġerrew barra, il-popolazzjoni tal-klib, il-kastrazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar il-qtil tagħhom. L-Unjoni Ewropea għadha ma ratifikatx il-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa tal-Protezzjoni tal-Annimali li jakkumpanjaw il-bniedem. Iżda xorta waħda jekk nimxu lejn dan lejn din id-direzzjoni kun pass il qudiem għal ħafna stat membri. L-Unjoni Ewropea għandha miżuri bħalissa u liġijiet fir-rigward l-annimali speċjalment fuq l-ikel tal-annimali, l-alf, l-annimali prezenti f'żuż, l-esperimentazzjoni fuq l-annimali, l-annimali u trasport tagħhom, id-biċir, fuq l-alf, eh, fuq l-oġila, fuq il-majjal, fuq it-tjur, fuq l-asafar ta' salvaġġ u l-annimali li jgħixu fin-natura fis-salvaġġ. U hawn eh, ma tantx għandna affarijiet fuq l-iktar ħabib tal-bniedem, il-kelb. Huma iktar minn 100 miljun ta' annimali domestiċi fejn li huma klibu ta' tes li jgħixu fid-djar ta' ċittadini Ewropej. Għal daqstant, iċ-ċittadini Ewropej u minnaħa l-oħra mbagħad m'għandhomx miżura fuq l-iktar annimali li jgħaf kuntat qrib tagħhom. Il-Kummissjoni tat tweġiba għal ċertu mistoqsijiet minn naħa tiegħi fil-każijiet ta' Spanja, Rumanija u anke l-Ukrajina, anke jekk mhux stat membru tal-Unjoni Ewropea, u fuq dan wieġbet li kif fakret ir-rappreżentant tal-Kummissjoni issa li m'hemmx rabta bejn il-qtil tal-annimali li ġeru fit-toroq u l-kontenut tal-artiklu 13 ta' Trattat ta' Lisbona li iqis l-annimali b'mod dirett. Il-Parlament Ewropew il-26 tal-2012 hemm rapport apposta li ħeġġet lill-Kummissjoni biex tintervjeni u ċar li hemm bżonn ta' liġi ta' miżura u anke r tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward naħseb li tiġi inkluża dan ehm, xogħol li qiegħed fuq l-aġenda ġifieri strateġija għall benessri tal-annimali 2012-2015 ir rapporters għandhom ħafna rapporti u opinjonijiet din jidru darba wara l-oħra fuq l aġenda tagħna u naħseb li din hija okkażjoni importanti ferm għalina l-koll deputati sabiex bekk ir-rida politika li nwettqu eh, leġiżlazzjoni għall-annimali li huma rib il-bniedem jiġu inklużi f'din l-istrateġija tant importanti. Din hija miżura li f'skonti u skont ċittadini Ewropej kif juru l-petizzjonijiet għandhom ikollhom miżuri fuq il-tkabbir tal-annimali, l-programmi ta' sterilizzazzjoni ta' tilqim, obbligi ta' identifikazzjoni bil-microchips u anki il-proibizzjoni tal-qtil ta' dawn l-annimali. Il-liġi se tkun fundamentali iżda mhux biżejjed waħedha għax hemm bżonn li nqajmu kampanja ta' tarif ta' sensibilità fost iċ-ċittadini għaliex sfortunatament dawn il-miżuri mhux qed jiġu implementati lanqas min-naħa tal-awtoritajiet. Grazzi. Grazzi, issa l-Onorevoli Bostinaru. Mulțumesc, Grazzi, kollegi distinti. diffiċli li tikkontrolla l-emozjonijiet tiegħek. Speċjalment meta trid tara l-istampi li għadna kif rajnijam. Kolunkwe bniedem eh, se jħossu meta jara dawn eh, l-istampi minn Daħaw jew minn Treblinska. Għax fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qed nitkellmu dwar il-vjolenza, l-massakru, il-qtil, anki l-assassin hawnhekk jista' jkun xokkanti għal kull min ħob l-annimali. Jiena eh, bħala xaħat li jħob l-animali għandi konflitt tal-interessi għax eh, jiena għandi Rottweiler, għandi tlet animali oħra, iżda eh, jiena t-nara dawn l-atroċitajiet u għet ninsab xokkjat. għax jiena f'moħħi għandi assoċjazzjoni f'moħħi li hija waħda kontenta, sabiħa. Ehm, aħn jina eh, resaqt il rapporti tiegħi u mbagħad naraw il dawn il-massakri fuq l-iskrin. Għanna bżonn l-intervent. Dana eh, inħossni li qed imweġa xina eh, membru parlamentari fir-Rumanija u l-pajjiżi qed jissemma fl-istess waqt nappoġġa politika tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tiġi hawnhekk u tajt li ma tistax taġixxi għax trattat ma eh, ma jatix is-seta biex tagħmel hekk iżda trattat jgħid li mhuwiex imperattiv biex jajt li l-Kummissjoni ma tagħmel xejn. Naħseb li l komissjoni għandha tagħmel xi ħaġa, jiena ninsab ix-xukjat u għax eh, eh, Sinjura Cher, inti kellek eh, delegazzjoni li marret fil-Romanija f'Diċembru tiftakar li eh, fil għamal ministru tal-Ambjent, il-Segretarju tal-Istatu u t-tim tiegħu semmaw il-żewġ petizzjonijiet fir rigward ta' trattament ħażin tal-żwiemel fid-delta tal-Danubu u it-trattament ħażin tal-kleb. Il-klim li jintużaw f'dak iż-żmien kważi ridikolaw il-kwistjoni kollha. Għax il-klip u jina se, nikwota nikwota wieħed li tkellem eh, f'dik l-okkażjoni għal li il-bnedmin għandhom id-dritt li jgħajxu u l-annimali u l-klib għandhom għandhom ukoll dritt li jgħajxu wkoll bl-istess mod. Nasab li importanti fil rigward ta' Romanija li dan il-pajis inkludi referenzi għal żewġ petizzjonijiet illi referejna li illum. Dana għawnek għana eh, kas ta' stat li sistematikament et falli japplika trattament tajjeb għall-annimali. Jina nagħtikom xie eżempji għawnek il-kandidat tal-partit li qed imexxi fil-City Hall ta' Bukarest għandu programm għal Bukarest, il-programm mhuwiex wieħed tajjeb iżda l-punt ewlieni f'dan il-programm huwa illi jeħles mill-klib illi jinsabu f'Bukarest. Iżda bebda mod ma jissemma il-trattament tajjeb ta' dawn il-klib. Naħseb li hawnhekk dan huwa każ ta' stat membru illi falli milli implementa l-istrateġija imbona fede. Jiena se ngħid kull min jappoġġa l-austerità bħala l-panaċea kollox, jiena se ngħid iva l-austerità tista' toqtol in-nies, in-nies li m'għandhomx aċċess għas servizzi eh, tas saħħa Tista' timmaġina jiġri l-annimali tagħna meta l-awsterità din politika tal awsterita tiġi implementata um, b'dan il-mod u bekk il-programmi għal protezzjoni tal-annimali eh, laqas jeżistu. L-uniku strument illi jkollok fidejk huwa l-til il-massakru u għanna najdu għabitċar. Anke lil dawk li jappoġġaw l-slogan tal-austerita. Grazzi. Is-żewġ petizzjonijiet għandhom jibqgħu miftuħin. Għanna nsemmuhom fir-rapport dwar il izjara il tagħna bħala fact-finding u bħala sfond għal dawn ir-ritratti eh, korroħi li rajna għanna nitolbu għal pożizzjoni ċara mill awtoritajiet eh, rumeni u biex eh, min wettaq dan reati jiġi sanzjonat. Ikkassigat nasab li din il-petizzjoni tidħol mod tajjeb fid-diskussjoni li kellna fil-gwar tal-agenda tal-Unjoni Ewropea fil-gwar tal-protezzjoni tal-animali jien għandi tliet kummenti l-ewwel net ir-responsabilità tal- tal-bnedmin jinsab fil-Bibja u għanna ninotaw dan u nindunaw li jekket nitkelmu dwar id-dinja ta' madwarna u natura u l-ambjent aħna ninsabu responsabli għal annimali illi jeżistu specialment dawk illi jeżistu fid-djarna, jgħixu fid-djarna u koll għanna responsabilta għonek u anki iktar lejn filosofija għonek nasab illi jkun korrett li tajt li fil ta' trattament tal-annimali fl-Unjoni Ewropea, ovvjament din ħaġa li għandha tiġi maħduma eh, mod aħjar fil-istati membri eh, fil-vari reġuni għax huma jafu x'inhija s-sitwazzjoni hemmhekk u huma jridu jiżviluppaw is-sistema biex jitrattaw biex jiġġestjonaw dawn l-annimali mhix ħaġa li tista' taħdem li taħdem fuq din dan il-punt fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Jiena rajt dan meta kont qed naħdem bħala membru tal-Parlament Ġermaniż jiena kelli opportunità biex ehm, inżur ir-Rumanija qabel ma sseħħbu fl-Unjoni Ewropea. Ma kienx hemm problema fil-gwad tal-liġi rumena għandhom waħda mill-aħjar liġijiet fil-fatt fl-Unjoni Ewropea. Il-problema hija li ehm, tinforza l-liġi il-pajizi u fil-faddini għal problema attwali kolom l-istati membri ma jridux implementaw jew mandoċ bizzejt flus biex biex ikun hemm segwitu fuq il-liġi, ma jkollhomx biżejjed flus biex ikollok programm ta' kastrazzjoni pereżempju tal-annimali. U l-problema dejjem tikber u tara li dawn l-annimali jiġu fit-toro huma ta' periklu għal pubbliku u bekk ikollok toqtolhom. U jista' jkun li mhix ħaġa li trid tagħmilha m'hemmx fejn toqtolhom jekk għandek jekk ikollok inventarju ta' xieraq ta' dawn l-annimali u tara kif tista' titrattahom. Dak huwa l-fenomenu. Jekk induru lejn kommissjoni, kif nistgħu naqblu nafu li l-istati membri huma kontra kwalunkwe intervent intervenzjoni mill-livell tal-Unjoni Ewropea tħares lejn l-eżempji u l-każijiet dan mhuwiex tollerabbli, mhuwiex aċċettabbli fis-soċjetà ċivili tagħna. Ma nistax naċċettaw dan l-affarijiet. Nistgħu naraw li l-istati membri huma kontra intervent mill-livell tagħna fl-istess waqt. hemm għandi kwistjoni oħra l-konsiderazzjoni tal kummissjoni Forsi nisaw nintroduċu minimu hawnhekk biex eh, almenu nizguraw li jekk irridu noqtlu l-annimali dina sir eh, mod uman jew skont il-liġijiet, regolamenti, eh, b'mod xira. Ma rridx ninsulta il-Medju Evu, iżda naħseb illi fil-Medju Evu irnexxinna noqtlu l-annimali b'mod iżjed uman milli qed nagħmlu illum. Jiena ninsab grat sur Uminar li eh, żamm uh, din petizzjoni miftuħa u aħna bħala Parlament Ewropew se nkomplu naħdmu biex niksbu dawn is-setat naf li eh, rridu ħafna żmien, iżda eh, kull stat membru jista' jagħmel li jrid fir-rigward tat trattament u l-ġbir u l-qtil ta' dawn l-annimali. L-annimali eh, fl-irtsiet, per eżempju, fit-kabbir tal-animali, għanna kull tip, kwalunkwe tip tal-liġi fil rigward tal-bicċerija, tal-bicċir tal-animali, tal-trobbija tagħhom. Issa fil rigward tal-animali fit-tri, blasit, eh, kullħat jista' jagħmel li jrid. Aħna għanna niżguraw li għanna il-kontrolli ta' riproduzzjoni, għaxin kella il-problema se tiżdied nafu li situazzjoni eh, attwali mhix sodisfaċenti il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa biex ikonna dibattitu politiku xira fl-Unjoni Ewropea mhux biss fil-Parlament Ewropew fuq livell tal-Unjoni Ewropea iżda anke fl-Istati Membri. Dik kienet l-aħbar l-aħbar it-tajba hija li l-pubbliku iċ-ċittadini ma jridux jaċċettaw eh, din is-sitwazzjoni. Grazzi.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 minn kelb ta' triq ħdejċi mit-teru kien sejjer id-dar wara l-iskola, ġi attakkat minn dal kelb ta' triq. U veru li l-animali għandhom id-dritt li jiexu manki l-bnedmin. Jina nħobbom l-animali, jina adottajt zewċ animali ta' toro. Dawn l-animali ta' toro. Peress li għada ma, ma instabit soluzzjoni, eh, huma joqtlu in-nies fil romania Dawn ġew prezentati fil-medja u jekk aħna orejna eh, ritratti ta' tfal li jiġu maqtula mill-klib eh, dawn huma eh, koroħ daqs dawk li rajna l-lum. L-autoritajiet fil-Rumanija li jirrappreżentaw il-partiti kollha politiċi fil-pajjiż, il-partiti tal-gvernu dawk fil-oppożizzjoni jagħmlu ħilitom kollha biex jimplementaw il-leġislazzjoni eżistenti. Aħna għanna liġijiet. Però taf inti l-infurzaru kif qal anki Surjan mhuwiex fasli. Jiena nishti inżom l-opinjoni tija unħoss li din il-problema hija ta' kompetenza nazjonali u mhix ta' kompetenza tal-komunità. Is-Sur e Miranda. Signora Miranda, grazzi President. Aħna nafu illi hemm deċiżjonijiet politiċi fil-forzar ta' dawn id-deċiżjonijiet u matem l-etika. Għax anke jekk m'għandniex is-setat, hemm ċerti punti ta' etika li jridu jiġu rispettati, jiena naqbel ma' Surjar u Sur Bustinaru li jorbtuħ mal-rapport preċedenti jidher li hemm noqas ta' kodiċi ta' etika meta naraw dawn l-eżempji orribili u nafu li l-autoritajiet lokali mandomx risorsi u l-mezzi disponibli biex jaġixxu. U ħafna drabi dawn huma installazzjonijiet privati fejn hemm nebda kontrollu manna lebda seta u hemm minn negliġenza minn tal-istati membri barra minn hekk u jiena nipproponi. Peress li hemm stati membri li għadhom ma dattawx il-konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa, tal kunsil tal ewropa tal tal ewropa forsi il-komitat jew xaħat jista' jibgħat ittra lil dawn l-istati membri ittra ta' informazzjoni u tħeġġiġhom li dawk l-istati membri li għadhom ma ratifikawiex il-konvenzjoni li jagħmluh da li ratifikawa għax tkun eh, eh, azzjoni politika tajba minna ħatana biex inkunu nistgħu nirrispettaw din l-etika. Jiena eh, posti l-Galizja u hemmhekk ħaġa interessanti nista noffri l-annimali għal adozzjoni u din hija waħda mill-alternativi li nafu li qegħdin jiġru u nafu li hemm organizzazzjonijiet differenti li eh, joffru din il-possibilità ta' adozzjoni u din għandna nżommuha possibbli, disponibbli. Grazzi, signora Miranda. imma eh, ħadd iktar li xtieq tkellem nati l- mikrofonu l-Kommissjoni biex jirrispondu mbagħad wara lill-persuna li għamlet il-petizzjoni. Ir-rappreżentant tal-Kommissjoni. Sorry. Helen Klein. Helen Klein, illi ma tkellmitx qabel eh, mill-lider ma tixtieqx titkellem. Nixtieqek issa titkellem. Eja, l-għodu għattajban il-kolħat, Sinjura President. E, jena kiku kon sa nitkellem biex nitkellem fuq il-punt numru 10 hija petizzjoni illi torbot mal-kontroll tal-popolazzjoni tal-animali tal tal-klipu tal tates. U anki mal-possibilità illi dawn il-klipu tates abbandonati fi Spanja et jiġu esportati anki illegalment. Il-persuna li qed titlob il-petizzjoni tajt li l-autorità Spanjola mhux qed tapplika l-liġi Ewropea fuq il-protezzjoni tal-annimali, speċjalment fuq il-kontroll tal-ktib fuq tates blażit. Din hija suġġett li diġà ġi eh, affaċċat ma rix inqgħod tawwa diskussjoni jiena ma smajċ eh, li jem kontroll laqas tal-ħmiċ ta' dawn l-animali. Hemm bżonn f'dan il-każ nużaw il-kastrazzjoni u l-eutanazija f'dawn il-każijiet, però irridu anki nekkontrollaw eh, il-rimi kollu anki f'kull stat membru. Il-persuna li qed titlob il-petizzjoni tajt l-awtoritajiet Spanjoli ma japplikawx il-liġi fuq dak li għandu xaqsam ma l-esportazzjoni ta' tisru klib blasit u għal daqstan dawn huma illegali. Issa verament il-kelma esportazzjoni għedha tagħmel referenza għal moviment ġifiri għal ċaqli bajja mill-Span, barra minn Spanja. Irridu najdu li aħna għandna liġi Ewropea fuq dan il-punt illi tkopri dan it-tip ta' trasport, speċjalment għal animali bħal klip u tates illi jistaw jiġu konsidrati kif f'ċerti kazijiet bħal animali domestiċi. Għal daqstant dan e, hemm eh, anki trasporti mhux kommerċali skont ir-regolament 1998 tal-2003 tal-Parlament test li prevedi li meta l-annimali domestiċi ikunu flimkien ma sidom biex jamlu vjaġġ u meta dawn l-animali mux se jiġu mi se, jibqaw ma sidom u mux edinem biex jimbijaw e, il-attus jew il-kelb għandu jiġi identifikat, għandu jiġi imlaqqam u dawn l-informazzjonijiet kollha għandhom jiġu introdotti miktubin fil-passaport tal-annimali. Għal daqstan dan huwa trasport mhux kommerċali klassiku meta il-kelb jorqattu simur ma sidu meta jivjaġġa. Meta minna ħal-oħra mbagħad għandna trasport fejn l-animal mhuwiex inkluż f'da eh, skont din il-liġi, allura edin nitkelmu fuq il-trasport eh, eh, għal raġunijiet kommerċali, mux biss iridu nirrispettaw regolament 998 eh, imma jrid ikun hemm ukoll eżami kliniku qabel eh, eh, il vjaċ U anki il ċaqli kummerċali lejn l-istat membru ta' destinazzjoni għandu jiġi notifikat. U dan ikun b'sistema online li u għamsejja tas. Il-movimenti kommerċali għandhom jiġu kontrollati qabel ma jintbatu u anki Eh, irrid ikun hemm kontrolli eh, fil-pajjiż ta' destinazzjoni. Mbagħad l-istat membru jista' irid jifissa eh, sanzjonijiet fuq il-ksur li wieħed jista' jikxef li għandhom xjasmu ma dan it-tip ta' trasport. Mbagħad il-kwestjoni hija li naraw li namlu definizzjoni ta' xtip ta' trasport ikun eh, sar eh, f'din l-esportazzjoni illegali ta' animali blasit. U din l analizi tista' sir kas b'kas biss. Għax meta l animali illi ikun ta' proprjetà eh, dokumentata fil-passaport qabel eh, il-trasport e, dan huwa trasport mhux kommerċali u ma jistax jiġi eh, ġudikat b'mod faċli. Eh, irridu namluħ kas b'kas u u huwa diffiċli ħafna li wieħed jagħmel kontroll ta' dan it-trasport ta' esportazzjoni illegali. Fu aħna eh, provaw nirriflettu fuq din il-kwistjoni. Hemm organizzazzjoni raġjonali tal-OIE, eh, tal-Organizzazzjoni tal-Benessri tal-Annimali, u hemm anki ċerti annimali li u hemm ċerti anki funzjonari li jixtiequ li diskussjoni tibqa' eh, tibqa' mixja qed nagħmlu kooperazzjoni ma' mela din l-organizzazzjoni internazzjonali biex nirriflettu iktar fuq il- il-fenomenu tal-annimali blasit. Ta' toro, <coughs> fuq l-istrateġija aħna niproponu qafas legali ġdid biex inkunu nistgħu nifmu kif dawn l-annimali domestiċi jistgħu anki nkunu inklużi <coughs> possibilment. Namlu proposta legali, aħna se namlu proposta legali fl-2014 U mat wara studju dettaljat naraw illi l-annimali kollha jistgħux jiġu inklużi anki dawk domestiċi. Però rridu noqogħdu attenti ħafna fuq l-annimali blasin ta' toro. Għaliex din hawnhekk għal darboħra qegħdin fil-kompetenza tal-awtoritajiet lokali, mhux tal-Unjoni Ewropea. Forsi hemm bżonn li jkun hemm policies ġenerali ta' eh, informazzjoni. Il-relazzjoni mal-annimal tirifletti kunċet ġenerali ta' dinja u rispett jew li jeżisti jew ma jeżistix e, e, joħroġ minn e, din ir-riflessjoni ta' relazzjoni mal-animali. Mal Issa li niżviluppaw eh, din is-sensitività eh, għal rispett ta' dan hija importanti. Issa Senatu il-mikrofonu għal żewġ minuti kull wieħed lill-persuni li prezentaw il-petizzjoni. L-ewwel is-Sur Pradella, iva, jien nixtieq ngħid ħaġa fuq affarijiet li nintqarru, speċjalment fuq eh, il-persuni li jiġu attakkati mill-animali. Jiena noqgħod Milan u dan l-aħħar ġara propju hekk eh, grupp ta' klip qatlu bnidem anzjan. Il-problema mhumiex il klip imma l-problema imma huwa aħna l awtoritari ma kellhomx possibilità illi jagħmlu ġestjoni xirqa tal-annimali bla sit. E, l-annimali ġew maqbuda però ma ġewx maqtula imħabba li hemm assoċjazzjoni u dawn l-assoċjazzjoni tqalu li hemm liġi illi jti eh, projbix li wieħed joqtol l-animali. Ħafna minn dawn il klip eh, u bħadġew offruti f'adozzjoni. Mux, umbatem dawn l assoċjazzjonijiet tal-animali li reprezentaw l-interessi ta' mijiet ta' eluf ta' ċittadini Ewropej illi jishtiqu jitolbu leġislazzjoni li ti garantixxi benessri eh, u rispett illi il-bnedmin iridu jgħatu l-annimali. Anki il-problemi tal eh, ħmieċ eh, tirsolvi ruħa meta jkun hemm ġestjoni xirqa ta' dawn l-annimali, m'hemmx sistema oħra possibbli. Jiena nitlobkom tablu eh, aħna qed nisma' hawnhekk dati bħal 2014 u u 2015 dana tar twis għax se jkunem dejjem iktar riskju li jinqatlu bnedmin u jinqatlu anki l-annimali. E, il-ċittadini jridu bidla mill-aktar kmini possibli mhux e, sentejn u tlesnin oħra. Grazzi. Grazzi President. Jiena nixtieq naċ ħaġa fuq daħli li qalet il komissjoni għandha raġun e, u għaveru li m'hemmx ftejn ma l-istati membri. Jekk ikun hemm abużi fuq l-annimali u attakki fuq l-annimali, eh, din hija kompetenza tal-istati membri u m'hemmx m'hemm lebda ftehim. Però irridu naħsbu fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà u f'dan il-prinċipju hemm miktub illi l-Unjoni Ewropea ma tindaħalx jew tindaħal biss meta l-istati membri ma jirnexxinhomx jirsolvu l-problema. U mbagħad eh, tini ħaġa, il petizzjoni tagħna mill-assoċjazzjoni tagħna ma tajċ illi l-annimali jridu jiġu salvati mill-Unjoni Ewropea. Aħna qed nitolbu l-Unjoni Ewropea illi toħloq afas eh, eh, ta' referenza legali Ewropew għax jekk ma jeżistix dan il-qafas ma jkunx possibbli nirsolvu l-problema. Aħna rixtiequ li noħolqu qafas eh, leġislattiv, mhux qed ngħidu l-Unjoni Ewropea trid tissalva l-annimali. Umbagħad nishtiqu najdu illi fl-istati membri u veru li jem liġijiet, liġijiet li mumiex qed jiġu rispettati. U fl-Unjoni Ewropea normalment liġijiet għandhom jiġu rispettati. L-Unjoni Ewropea miex il-Vatikan, mux stat uniku, imma eja eh, għanda ħafna stati membri, il-ku stat membru li tirrispetta liġijiet tiegħu. Umbat fuq il-Romanija, il-kastrazzjoni hija eh, iktar tqum inqas mill- Eh, mil qtil għal daqstant zontajn għas finanzjamenti għal kastrazzjoni. U skont il-graf li rajna, il-qtil mhuwiex eh, effiċenti daqs eh, daqs il-kastrazzjoni, għax iktar ma toqtol un bat iktar tkun trid toqtol. Għal daqstant un bat it-tfal u n-nies li jiġu attakkati mill-animali hija kwestjoni terribli mux kwestjoni biss ta' dawn il-gruppi ta' Eh, klip blasit ta' toroq imma u koll eh, tfal li jiġu attakkati bħala reazzjoni għax it-tfal l li jibqa' jitfalhom il-ġebel u jinkuhom. Għal daqstan tiridu nedukaw it-tfal eh, għax il-kelb kull ma qed jagħmel qed jiddefendi ruħu <clears throat> f'dan il-każ. U mbagħad il-kwestjoni li semmejt qabel ukoll din il- din l-inkejja kontra l-annimali eh, fit-toro eh, għanda influenza influenza wkoll fuq il psikologija ta' tfal u marridux ninsew dan da' importanti ħafna essa eh, forsi nista' anki neżaġera, però bekk jinħolqu il-nis violenti. Dana huwa provat xentifikament li ħafna serial killers jew persuni li mbagħad joqtlu ikunu bdew billi jkunu eh, eh, kattivi mal-annimali. Il-petizzjonijiet se jibqaw miftuħin, eh, naħseb it-talba hija aċċettata minn kulħadd, jiena nħoss li il-kumitat tal-petizzjonijiet wara din l-insistenza irċevejna messaċ politiku, kif għalu anki ċerti kollegi li tkellmu biex inqajmu l-kuxenza tal-persuni ma nistawx naturalment aħna nimxu li lem mit-trattati u mill-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea għanna kompetenza orizzontali fi setturi kif spiega għanna il-rappresentant tal-Kommissjoni. Eh, ftakar, et niftakar eh, fuq studju eh, li eh, ġi preparat mm, fi snin li kienem għabazi tal dan il-fenomenu tal-animali ta' toro tkellem fuq din l-emerġenza tal dawn animali u għawlu provi xentifiċi fuq l-impatt li dawn l-animali edin ikollhom fuq il-saħħa eh, fuq il- eh, fuq l-inċidenti fit-toro tal-karozzi u tan-nies eh, hemm impatti kbar u dawn hemm ħafna suġġetti settorjali illi organizzawna illi namlu talba lejn il-Komissjoni biex tiħu passi. E, naturalment huwa fidejn il-Parlamenti Nazzjonali u eh, fil-laqa tal koordinatur jina eh, nitlob jgħamlu proposta biex jitolbu rizoluzzjoni fil-Parlament Ewropew eh, biex jiprezentaw rizoluzzjoni illi tibbażaruha mill-rapporti li rċevejna mill-ċittadini mill-petizzjonijiet u aħna nafu li huma ħafna dawn il-petizzjonijiet u irċevejna wkoll komunikazzjonijiet illi ħabrunna li hemm ħafna petizzjoni fuq dan is-suġġett u hemm ħafna nies li firmawhom għal daqstat nitolbu il-koordinaturi biex riżoluzzjoni minn naħa tal-Parlament Ewropew biex ikunu nistgħu nirsolvu din il-ħtieġa mingħajr ma nindaħlu fil-kompetenza nazzjonali u lanqas biex ma Eh, nimxux li lem il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Jekk intkom taqblu id-deċiżjoni ħarja fuq x'tip ta' riżoluzzjoni u x'tip ta' mandat eh, nadottaw in dan nistgħu niddeċidu fil-laqgħa tal-koordinaturi, però eh, hija ħaġa tajba li nżommhom miftuħin dawn il-petizzjonijiet u nimxu namlu progress b'inizjattiva politika. Nirringrazzja l persuni li firmaw dawn il-petizzjonijiet ċittadini Ewropew, nala e sessjoni plenarja tal-Kumitat un bat nerġa niftaħa 3 minuti oħra biex ikonna l-laqa in kamera tal-koordinaturi. Grazie.